Bien, chers collègues, je vous propose euh, de prendre place, que chacun trouve. Aziz kollegi, hudu postkom, ikħġabkom. Din hija kamra mhux tas-soltu. Għallaq tal-kumitat tana, ma nittama li kulħadd ikun jista' jsib postu. Huwa bini pjuttost mhux tas-soltu dan li ninsabu fih illum. L-ewwel kelliema jinsabu hawnhekk diġà u naħseb illi nistgħu nibdew. L-ewwel punt l-adozzjoni tal-aġenda. Dak li qed nissuġġerixxi huwa illi aħna nibdlu punt sitta ma' punt tlieta. Jekk ma taġġezzjonaw indaħlu din il-bidla. It-tieni punt l-avviżi tal-President għandi tlieta llum. L-ewwel nett. Il-rapport ta' Sur Serkas dwar il-ristrutturazzjoni, il-koordinaturi rridu illi naraw x'inhuma riżultati tal-ħidma tal-esperti dwar il-Kumitat tal-Parlament Ewropew għal volum ta' hawnhekk dan il-Kumitat l-ewwel darba illi riżultati dan it-taqsima sejrin jiġu użati u dan l-iskambju ser isir fid-9 Ottubru. Dan ifisser illi aħna ser ikonna nipposponu il-vot dwar ir rapport Serkas għall straordinarja li ser nagħmlu fil-bidu ta' Novembru. Point B, notre euh, réunion est comme d'habitude retransmise. Issa, pas soltu il għatana tagħna eh, tixxandar fuq l-internet. Dan kien it-tieni punt tiegħi u t-tielet punt mis nibdejt bih għaliex eh, hija l-isbaħ aħbar li ser għet qed nissuġġerixxi li għada aħna niċċelebraw il-fat illi il-ħabib tagħna Buzit ser ikun taħallina għal kumitat ieħor u kulħadd jixtieq jirringrazzjah tal-ħidma tiegħu. Din hija kamra veru skomda u għan tu kolli noqgħod indur kull darba biex inkellem lin-nies u biex narhom. Issa, wasanna għal punt numru sitta u nixtieq ngħaddi l-kelma li sur Thomas Mann biex jagħtina preżentazzjoni dwar emendi ta' kompromess għasa l-M li għadhom kemm jitqas għasa L li għadhom kem jitqasmu. Hawnhekk qed nitrattaw is-servizzi ta' ground handling f'ajruporti tal-Unjoni u suppost ser nivutaw dwar id-dan it-test għada ir-rapporter. Grazzi tassew, Signora President il-ġimgħa l-oħra fi Strasburgu aħna kellna bosta laqat, laqat konġunti u eh, bilaterali. U jiena naħseb illi kulħadd kien tal-fema illi kompromess stajna b'xi mod niksbuh mhux faċli iżda għandna kompromessi serje ta' kompromessi għadna mhux żguri. Jekk dawn il-kompromessi ux ser jiddaħlu hemm xi laqat ta' tħejja li għadhom għaddejjin. Żewġ gruppi ma kienux involuti fil-kompromessi. Il-grupp tal-ħodor il-grupp tal-ħodor rridu li rifjutaw il-proposta tal-Kummissjoni ma nafx il-ħodor u ser jiffirmaw għal kompromess tagħna. Iżda x'jiġri jekk il-kompromess ma jiġix aċċetta, dan ifisser il-Kumitat ta' Trasport ikun involut waħdu hawnhekk u dak kollu li ksibna drittijiet tal-ħaddiema fost l-oħrajn arranġamenti ta' tranzizjoni, taħriġ illi għalina huma hija u l ewlenija. Dawn l-affarijiet ma jitħlux fir-rapport ta' ħari. Aħna konna ħirqana ħafna dwar regola 50 għaliex ridna niżguraw li ma jkunx hemm dumping tal-ħaddiema, ma jkunx hemm telf ta' impjigi u lanqas ma stajna ngħidu illi aktar fornituri ser jiggarantixxu servizz aħjar. F'ajruporti tal-Ewropa is-sitwazzjoni hija differenti immens. U għalhekk ma jistax ikonna approċċ tajjeb għal kulħadd. Irridu protezzjoni għall-impjegati din hija xi ħaġa tassew importanti kellna differenzi dwar il-kamp ta' applikazzjoni jiena nappoġġa lill kummissjoni illi tgħid illi aħna nistgħu nindirizzaw biss l-erba' setturi b'kompetizzjoni ristretta. Dak li għedna fil-kompromess kien illi nappellaw lill istati membri biex jaraw jekk jistgħu jistendu l-kamp ta' applikazzjoni li lil minn dawn l-erba' setturi. U għalhekk għaddejna responsabilità lill istati membri Xi ħaġa l garanziji tal-impjiegi jekk kumpanija tfalli. Kumpanija timbieħ huwa possibbli li eh, wieħed keċċi impjegati għal raġunijiet ekonomiċi u tekniċi iżda kompromess qawwa fil-qalba tal-pakkett ta' kompromessi tagħna. AB ukoll huwa importanti ċe u koll huwa kompromess importanti, l-impiegati għandu jkollhom id-dritt ta' aċċess għal dokumenti ta' tendering meta servizzi ġodda jkunu permessi. Dan huwa importanti mill-punt di vista ta' trasparenza. Taħt id-de il-ħaddiema il il ħaddiema ħaddiema bil-ħiliet neħtiġuhom. Iżda l-awtoritajiet kollha għandhom ikunu kompetenti mhux awtorità waħda għandna sitwazzjonijiet differenti fl-istati membri. Huma l-awtoritajiet kompetenti li għandhom jiddeċiedu flimkien mal-operaturi tal ajruport u l-imsieħba soċjali jekk ikunux ta' ma' rekwiżiti kollu. Mhux noqgħod nidħol fid-dettalji kollha tal-emendi imma xtaqt nejdilkom hut mill-affarijiet ewlenin li aħna trattajna. Aħna tkellimna wkoll dwar il-taħriġ u kemm idum minn qed jgħid jumejn kif suġġerit imma l-Kummissjoni suġġerit li huma ħafna. U għandna ħafna servizzi ta' assistenza fuq l-art ta' ground handling għal-ħut minnom sen jumejn miex bizzejiet, għalek għedin nejdu minimu ta' ħames tijem. Tkellimna u koll dwar testijiet speċifiċi, taħriġ speċifiku, li għandu jiġi armonizzat fl-Unjoni Ewropea. Il-livell meħtieġ, sikurezza meħtieġa u kol il-livell neċessarju ta' xogħol dinjitus għandu jiġi garantit mill-istati membri permezz ta' spezzjoni, proċedura ta' spezzjoni. Di mandi tkun biss bil-miktub. Neħtieġu Ewropa soċjali, Ewropa ġusta, hekk aħna għalhekk aħna ħdimna biex niksbu dan u nittamaw il-kompromessi kompromessi li ksibna fi Strasburgu il-ġimgħa l-oħra sejrin jiġu aċċettati fid-dibattitu tal-lum għaliex din hija xi ħaġa illi tgħinna biex nappoġġaw lill-impjegati. U fl-istess waqt tibgħat messaġġ ċar. U mhux qegħdin noħorġu b'xi ħaġa illi jippermetti li għaddi kollox hawnhekk. Grazzi, Jutastan. Ingrazzi te, President. Jiena dizappuntata ħafna mill-kompromessi kollha kemm huma u meta nisimgħu x'qalu l-gruppi individwali fil-qatta tħejja jidher illi l-affarijiet huma xi ftit aktar differenti Thomas Mann u jiena. Spjegajna. Dak li qed nissograw jekk aħna ma nivvutawx favur dan. Nispiċċaw binqas drittijiet għal ħaddiema. U għalhekk il-grupp ta' Demokratiċi ser jivvota favur fl-interess ta' drittijiet tal-ħaddiema imma nittama illi aktar tard fil-plenarja u fil-kumitat dan din l-affari kollha nirreferuha lura fir-rigward ta' trasferiment ta' kumpanija mhux tajjeb illi aħna nistgħu nipproteġu biss ċertu kategoriji ta' impjegati. U ma nistgħux naċċettaw situazzjoni fej konna impjegati tal-ewwel jew it-tieni kategorija fiħdan kumpanija waħda. Hija ħasra illi għandna lingwaġġ mhux daqshekk ċar bħal jekk flok ngħidu għandu jkun hekk. Għanna ħafna membri li huma gwidati l-aktar minn affarijiet ta' negozju. Smajna ħafna klim sabiħ, iżda il-negozjati imbagħad igravaw xi ftit u provajna ndajfu l-standards. Frigwarta sotto kontratti sottokontratti għandna mux mhux daqshekk b'saħħtu lanqas. Jiena naprova li kona standards minimi fl-Unjoni Ewropea għat taħriġ Jiena naħseb illi din tkun xi ħaġa ta' siwi. Irridu nqisu natura speċifika tal-ajruporti u tal-istati membri wkoll iżda se tfisser Ewropa Soċjali fil-ġejjien l ħaddiema tagħna dan huwa klim fieraħ biex nagħmlu l-liberalizzazzjoni u nkella ta' bilħaq qed nipproteġuhom lil ħaddiema tagħna. Nadja Hirsch. Grazzi tassew, Sinjora President. Għalina fiħdan il-grupp tal-liberali dan huwa suġġett ġifti diffiċli għaliex aħna favur il-kompetizzjoni u l-liberalizzazzjoni, iżda qegħdin narawhom il-problemi. għedin nindunaw xi problemi għandhom dawk li ħadmu f'dan is-settur li huwa settur b'salarji baxxi sa ċertu punt u jeħtieġlu protezzjoni speċjali. Madana kollu aħna ma nistawx nappoġġaw uħut mill-kompromessi li għanna l fuq il-mejda minnaħat ta' Surman. Minnaħa għanna l-aspett strateġiku dak li jiġri jiġri x'jiġri fil-kumitat xorta neħtieġu maġġoranza fil-plenarja u għalhekk jekk aħna fil-, -plenarja, E, kumitat inċedu fuq ċertu kwistjonijiet imbagħad insibuha diffiċli illi nikkonvinċu l-bqija tal-kamra fil-plenarja. Hemm punti ħor għandna problemi. Dan naraw fil-kwistjoni tal-arranġamenti ta' tranzizjoni. Nasbu li l-istati membri għandhom jagħmlu ifasslu regoli iżda l-proposta li għandna qudiemna. Iġġelna biex namlu pass lura flok il-qoddim fir-rigward tas-suq uniku u ma nistawx namlu dan. L-istati membri jafu x'inhi s-sitwazzjoni fis-swieq tax-xogħol tagħhom u jafu x'tip ta' mediċina hemm bżonn. Dawn huma l-kompromessi illi aħna ma jogħġbunix u mbagħad hemm l-aspett tat-taħriġ dan diġà semma. Aħna liberali xtaqna li nagħmlu iktar ħames tiem minimi li huma vinkolanti. Dan jirrigwarda grupp ta' persuni illi eh, grupp ta' impjiegi illi jeħtiġilhom it-taħriġ biex tiġi garantita s-sigurtà tagħhom. Aħna naħsbu li għal din ir-raġuni għandna nagħmlu t-taħriġ disponibbli. Taħriġ għandu jkun disponibbli għal dawn l-impjegati u għalhekk il-lingwaġġ fil-kompromess bil-kelma xud hija aċċettabbli U aċċettabbli dan il-lingwaġġ imma xtaqna li nagħmlu xi ħaġa aktar. Aħna rridu illi nagħmlu riforma hawnhekk biex intejbu s servizzi u s-sigurtà tal-impjiegi sissa. Ma kenniex eh, dispożizzjonijiet xirqa għat-taħriġ, irridu niddeċiedu irridu nagħmluha din il-qabża ta' kwalità jekk irridu rridu ninvestu fil-persuni, ninvestu fit-taħriġ. Għanna ser nappoġġaw il-kompromess, iżda kif għad kemm il-darba ħna xtaqna li nagħmlu xi ħaġa aktar. Xi drabi huwa diffiċli li niksbu kompromessi. Thomas Handel. sagte eben völlig anschließen, wenn man sich Jiena naqbel perfettament ma' Nadja Hirsch Dawn huma postijiet ta' xogħol f'settur illi għandu x'jaqsam ħafna mas sigurtà. Iżda hemm min jaħseb illi taħriġ ta' jumejn huwa biżżejjed biex wieħed jibda jaħdem f'dan is-settur. Għalina ħames tijiem huwa l-minimu assolutu, hawnhekk naqbel ma' sinjura Hirsch. Iżda Ftakru fi smieħ li kellna fid-dibattiti li kellna fil-kumitat dwar is-sustanza ta' din il-direttiva u l-affarijiet kienu ċari hawnhekk f'din il-kamra. Maġġoranza kbira minn din il-kamra kienet temmen illi stajna intejbu l-affarijiet. L-aħħar round ta' riforma wassal għal dumping soċjali u f'xi pajjiżi bħal Ġermanja 40% tal-persuni li jaħdmu f'dan is-setturi f'dan is-settur m'għandux biżejjed, m'għandhomx biżejjed flus biex huma jkampaw, biex jgħixu, biex jaqgħu l-ħobża tagħhom. U għandhom bżonn ta' sussidju mill-istat u aħna rridna nagħmlu xi ħaġa biex intejbu l-affarijiet. Aħna id-deċidejna illi intejbu id-direttiva u mhux narġgħu nibdew mill-ġdid. Dan huwa l-kumitat illi jista' iva jagħmel dan it-titjib. Jiena nifraħ lil Thomas Mann għall-impenn tiegħu jiena minix sodisfat dan il lingwaġġ li użajna u ma nix nifem għalix l-setturi mux regolamentati, mux għetinataw l-istess status bħal setturi li huma regolamentati. Iżda, etnara illi il-kompromessi ituna ftit tama għal titjib hemm possibilità illi iva l-affarijiet għal persuni li jaħdmu fl-ajruporti ser jitjiebu u hawnhekk dan ir-rigward dan il-kumitat għandu kompitu importanti. Irdu naraw ukoll xet jagħmlu fil-Kumitat tat Trasport. Il-pożizzjoni tagħna fil-plenarja tista' tinbidel ħafna. Jekk dak illi jasal għandna ipoġġina f'sitwazzjoni fejn biex inżommu l-istojtu quo ikun aħjar milli namlu dan it-titib illi suppost ser namlu. Grazzi. Is-Sinjura Mer minn Digi Move tinsab hawnhekk? Tixtieq tgħid xi ħaġa jew il-Kunsill forsi? Iva, grazzi Sinjura President. Tal-li għaddejt li l-kelma, Sinjuri, l-ewwel punt Fid-dibattitu fil-Kunsill, il-Kunsill adotta approċċ ġenerali fil laqgħa ġenerali tal-Kunsill tat Trasport f'Marzu. Segwejna l-istess linja tal-Kumitat fir rigward tas-swieq ristretti Ġifiri li konna l-possibilità li konna it-tielet fornitur u mhux biss żewġ fornituri. Il-Kunsill ukoll kien favur il d dispożizzjoni dwar it-trasferimenti biex bekk l-istati membri ikunu jistaw idaħlu din id-dispożizzjoni ġifiri trasferiment tal-personal għal servizzi ristretti. Hemm bosta punti fejn hemm femmiet differenti iżda dwar il-punti illi għadna kemm insemmu il kunsill u l-Kummissjoni għandhom l-istess approċċ. Jien nixtieq infakkarkom li l-proposta tal-Kummissjoni kienet ibbilanċata fuq bilanċ, fuq l-insibu bilanċ irdu naraw is-sitwazzjoni f'ajruporti differenti fl-Unjoni Ewropea kull dispożizzjoni li tfasslu, kull kelma li tiktbu għandha impatt fuq ir-realtà soċjali u ekonomika f'dawn l-ajruporti differenti il-Kummissjoni Ewropea saħqet li kien importanti illi niċċaraw id-dispożizzjonijiet ta' trasport biex niżguraw il leġislazzjoni tal-komunità ma tkunx ta' xkiel għat trasferimenti. Aħna sħaqna dwar dwar it-taħriġ xi ħaġa li ma kienx teżisti fid-direttiva tas-96 dwar is-sottokuntratti fir-rigward tat-tul tal-ftehimiet il-ħarsin tal-negozjar kollettiv aħna sħaqna ta' bilħaq dwar il-kwistjoni ta' kwalità kif ukoll l-effiċenza ta' servizzi ta' assistenza fuq l-art biex il-servizzi tagħna eh, jaħdmu ħarir u jirriflettu l-interessi tal-passiġġieri. Huwa diffiċli li nsibu kompromess u dan nista' nifmu dawn huma arranġamenti tassew komplikati. Il-messaġġ li qed jasalli huwa dak illi fir-rigward tat-taħriġ qed titolbuna biex nagħmlu xi ħaġa aktar Aħna inkludejna punti dwar it-taħriġ għal eh, ftehimiet u kol artiklu sħiħ dwar it-taħriġ imma wkoll dwar il-kwistjoni ta' standards ta' kwalità minima. Tirduna li nagħmlu xi ħaġa oħra. l kummissjoni hija lesta bħala parti mill-proċedura ta' kodeċiżjoni biex tisħaq dwar dan is-settur. Fi rigward ta' trasferiment tal-impjiegi aħna nħossu il l-Unjoni Ewropea M'għandix tgħid li l-istati membri dak li għandhom jagħmlu ma f'dan is-settur. se nerġa' ntenni l-leġislazzjoni tal-komunità m'għandix iċċekkel l-alternattivi li huma jiddeċidu dwar it-trasferimenti u m'għandniex niddettawlhom x'għandhom jagħmlu dwar dan. Fid-dibattitu fil-Kunsill kien hemm stat membru wieħed biss illi iddikjara li huwa favur trasferimenti mandatorji fl-Unjoni Ewropea. Aħna wkoll inħossu illi Fir-rigward ta' dispożizzjonijiet ta' artikolu 40 hawnhekk dawn jindaħlu wis fis-sitwazzjoni ekonomika u soċjali tal-istati membri li niprojbixxu it-tkeċċijiet għal raġunijiet ekonomiċi operattivi f'servizzi ta' ground handling huwa wis aktar minn dak li hemm fil-qafas ġenerali dak tal-2001 direttiva 23. Messa sempliċi jekk tridu nsaħħu it-taħriġ għandna ħafna marġni ta' manuvra fejn dan nistgħu nagħmluh biex ikonna taħriġ aħjar, servizzi aħjar. Fir-rigward tal-Unjoni Ewropea li tiddetta trasferimenti fl-Unjoni Ewropea dan ser ikun tassew diffiċli għaliex imur kontra l-pożizzjoni li ġiet adottata fil-Kunsill. Grazzi. Euh, Grazzi, konna nafu li dan kien euh, aspett komplikat nafu li l-dun istennaw se jirġi fil negozjati ġala darba tiġi adottata l-pożizzjoni tal-Parlament. votaw fuq din l-opinjoni għada, imbagħad ikun il-Kumitat ta' Trasport li jiddeċidi fuq il-pożizzjoni tiegħu nhar it-8 ta' Ottubru. Sur Thomas Mann, ma ddajtlekx il-mikrofonu, xsibt l-affarijiet kienu ċari, zdek tixtieq titkellem jekk jogħġbok. Iva, President, malar malajr jekk tippermettili, nixtieq ngħid ħaġa fil-qosor. Kompromess huwa kompromess. Il-ġurnalisti dejjem jikkritikawna għaliex fl-aħħar mill-aħħar naqblu fuq kważi kollox, iżda il-fatt huwa li kulħadd prova jikseb il-pożizzjoni tiegħu fil-kompromess, il-koll għandna punta tluq differenti, Nadja, per eżempju, intom il-liberali, kontu tajdu li żewġ ġranet huma bizzejiet, imma aħna għedna l-minimu huwa ħames tijim. kiku kulħadd fil-grupp liberali kellu l-opinjoni tiegħek konna nibdew punta tluq ta' ħames tiem, jew forsi iktar, u kienu kun anzi aħjar. Iżda rajt l-emendi l-oħrajn u xejn ma kien xogħol mexej, nafu li fil-gruppi tagħna stess diġà ma naqblux mal-kollegi kollha tagħna, naħseb li għamil xogħol tajjeb fuq dan il-kompromess. Iżda grupp li minn banda jgħid li ma jridx regolament mill-Kummissjoni eh, imma mhux se jaċċetta, Nitlob li l ġin biex tħares lejn din il-kompromessi u taċċetta li tista' taqbel maħna u forsi tivvota anke favur. Jiena għamilt ix-xogħol tiegħi hemm gruppi li qed jgħidu b'diffikultà kbira li jistgħu jivvotaw favur għal dan il-kompromess. Għaliex ma tistax dejjem tajt li inti għandek diffikultà u taffetwa r-riżultat fil-vot iżda dak li tista' tara huwa dak li jiġri fl-aħħar mill-aħħar meta xi ħadd jivvota kontra. Għalhekk naħseb li dak li huwa periklu kbir li tivvota le huwa li fl-aħħar mill-aħħar tkun qed tgħaddi ir-responsabilità fuq spallejn kumitat differenti. Hemm differenzi minn aeroport għal ieħor u oħrajn fil-Parlament iridu liberalizzazzjoni enormi Irridu ngħidu li għal tajjeb tal-impigi in ġenerali ta' dan it-tip u anki l-impigi in ġenerali aħna nistgħu nivotaw favur. Thomas Hemle għandu raġun kellna smieħ fil-kumitat tagħna u fl-aħħar mill-aħħar se ngħidu li ċittadini aħna dnilhom li rridu naħdmu favur eh, ftehim ġust għalihom u aħna rridu ftehim ġust għal ħaddiema u anke fir-rigward il-kwalità għal passiġġieri. Jekk dan nistgħu niksbuh, imbagħad inkunu għamilna biċċa xogħol tajba ħafna. Forsi uħut minnkom jista' jagħmel xi telefonati tal-aħħar minuta biex tibdlu femtkom u jekk nistgħu niġbdu ħabel wieħed fuq dan naħseb ikun tajjeb. Forsi xi oħrajn mill-kumitati l-oħra jaħsbu li ma tantx għandna daqshekk qbil fil-kumitat tagħna. Mela, jekk fimt sow, il-lejla jidher li ħajkun hemm ħafna xogħol xisir. Naraw xieġri mbagħad bil-vot għada. U għalhekk għandna eh, ħafna ħerqa, nistennew bil-ħerqa ser jiġri, sambat naraw. Tajjeb, għanna l-kollega li se ġarnana u tina prezentazzjoni dal-waqt propju fuq l-emendi li hemm ta' kompromess. għal test ta' xiri pubbliku. Naddilek il-mikrofonu, jek jożma. Grazzi ħafna, Signora President. Nixtieq nibda billi ngħid li n-negozjati kienu diffiċli ħafna. Kenna ħafna diffikultajiet minħabba li l-ħin kienet jafas, konna t naħdmu fuq il-labbozz ta' kompromessi fitmi minn il-ġimgħa. Rajna li fuq ħafna punti differenti, mhux biss kena punti di vista differenti, iżda kellna opinjonijiet kompletament kontra ta' xulxin. Dan għaliex kien daqshekk diffiċli u għalhekk kena ħafna pożizzjonijiet li jmorru kontra xulxin, propju għalhekk nishtiq nirringrazzja lill personal kollha li kienu involuti fil-laqat u fi skambju ta' posta elettronika biex bekk stajna nimxu l-qoddim. Stajna naħorġu b-24 emenda ta' kompromess li huma kompromessi ġenwini, emmin jgħid li morru l inwis emmin jgħid li ma jmorrux l inwis bizzejiet, iżda Thomas Mann kellu raġun, din hija l-essenza ta' kompromess wara kollox. Naħseb li ħaġa tajba dan il-kumitat huwa li rnexxinna niżguraw li l-kriterji soċjali ikunu inklużi u imsemmija fil- proċedura ta' akkwist pubbliku mhux kundizzjonijiet bil-fors vinkolanti, iżda huma referiti fil-premessi, hemm eżempji ta' x'inhuma dawn l-affarijiet huma msemmija fil-premessi. Naħseb li dawn huma importanti meta jkun hemm sejħa l-offerti għal tenders. Rridu niċċarawa darba l-dejjem għaliex mhix kwis kriterji ambjentali jistgħu jiddaħlu f'dan il-kontratti biex bekk per eżempju l-standard soċjali u minimi għandhom ukoll ikunu msemmija flimkien ma' dawk ambjentali. Il-maġġoranza qablet li għanna leġizlazzjoni lokali li tittiġi rispettata iżda mhux biss anke l ftejmi kollettivi jridu jiġu rispettati. U naħseb li għalina bħala kumitat tal-impjiegi importanti li dan il-punt nikluduħ. fil rigward il-kriterji ta' otja jew il-raġunijiet ta' esklużjoni ta' individwi jew kuntratti poġġejna standards u kundizzjonijiet aktar stretti, kellna standards flimkien ma' ksur ta' leġizlazzjoni soċjali u ta' taxxa, semmejna kollox, hemm ukoll lok ieħor ta' esklużjonijiet li ġew imsemmija, hemm ħafna limiti massimi li jintlaħqu biss jekk il-kontrattur ikollu sentenza ħarxa li tinqata kontriha. Mhux l-istati membri kollha infirmaw il-konvenzjonijiet tal-ILO li nixtiequ li jkunu inklużi iżda ħadd m'għandu jkun imxekkel li implementa eh, xi ħaġa li l-Istat membru firma ovvjament. Dan punt li daħanna wkoll. Binna wkoll li il-kriterju l-iktar baxx ta' spejjeż għandu jitneħħa mit-test. Ma kienx hemm qbil u jiddispjaċini propju minn dan il-fatt, iżda ma kienx possibbli li niksbu maġġoranza fuq dan il-punt. Għalhekk ma kellna l-ebda qbil fuq il-kwistjoni ta' tnaqqis ta' sottokuntratti u di l-katina ta' responsabilta f'dan il-qasam. Iżda minn tal-inqas fil kompromess li ksibna għandna riżultat. Riżultat li huwa aħjar mill-għada kurrenti tal-leġizlazzjoni fuq ix-xiri pubbliku. Jiena nittama li ġala darba il-lista tal-votazzjoni tiġi mħejja jkollna riżultat għada li fl-aħħar mill-aħħar ħadd ma jkollu jħammar wiċċu għalih. Forsi ma jkunx kollox wartu żgħar iżda jkollna riżultat li jkun aħjar minn dak li għandna bħalissa. Grazzi. Nadja Hirsch. Grazzi. Fisem il-shadow tal-alde tagħna nixtieq nirringrazzja r-rapporter għax-xogħol siwi li għamlet ċevejna, diskutejna, proponejna l-abbozz ta' emendi u bħala għalde għanna dawn il-konklużjonijiet. Dawan net hemm 12 il-kompromessi li nistgħu nappoġġaw mill-grupp tagħna. C, E, D, J, J, L, O, T, S, e, e, X, W, U mbagħad il-kompromess B pereżempju li ma stax naċċettaw għaliex ma jqis l-emenda 11 imresqa mill-kollega Harkin tagħna. Kompromess C tinkludi referenza għal konvenzjoni tal-ILO u referenza għal dispożizzjonijiet ta' ħarsin tal-impigi li huma forzati diġà fl-istati membri fir-reġuni u l-lokalità fejn ser iseħħu x-xogħlijiet jew inkella fejn irid ikun hemm tas-servizzi. Dawn iż-żewġ referenzi joħolqu inċertezzi legali fir rigward id-direttiva tal-posting of workers. Aħna daħanna u koll rigward il-referenza tal-dispozizjonijiet tal-ħarsin tal impjiegi fir rigward reġuni u lokalità fej seħħu x-xolijiet jew inkella jiġi forniti fornuti eh, servizzi. Fil-kompromess A ħassar dawn il-kriteri ta' spejjes l-aktar baxxi jinkludi wkoll il-kriterju soċjali l-emenda N banna problema mbagħad il-kompromess Z dan ukoll sotto sottokuntratti għandna problemi mbagħad il-kompromess P mhux aċċettabbli dan għaliex qed jgħid li l-awtoritajiet ta' kontrattar jistgħu jillimitaw is-servizzi għal l-organizzazzjoniet li ma jagħmlux profit. Walek irridu ugwaljanza bejn il-kompetituri minn ħatana. Il-kompromess Y u Z dan ħassar l-emenda eh, referenza oriġinali tal-proposta tal-Kommissjoni li għandha tapplika l-direttiva tal-posting of workers. U naħseb li dik toħloq iktar inċertezza legali minna ħatana. Grazzi. Jekk jogħġbok, nadilek il-mikrofonu. Grazzi President, grazzi l-rapporter Sipil, għamlet xogħol siwa ħafna. Palma semma dġa dawn huma kompromessi, mhux 100% kuntenti bir-riżultat, iżda l grupp tal-PPE qed jappoġġa l kompromessi meta nkunu dġa tkellimna fuqom. Pal-Signora Sippel nixtieq nisħaq il-kompromess ċe li kien kemm xi diffiċli, iżda importanti ħafna li dawn il-prinċipji ta' xiri pubbliku jiġu espressi b'mod tan ċaru. Naħseb li fil-emendi hekk qegħdin ċari. Aħna nixtiequ li jkollna l-aqwa valur għal flusna u naħseb li f'dan il-każ huwa l-aqwa valur għal flejjes ta' minħalla 16. Kuntenta wkoll li għandna l-formulazzjoni tal-konvenzjoni tal-ILO b'dan il-lingwaġġ u naħseb li din hija xi ħaġa li minnaħa tal-Kunsill jistgħu jaċċettaw, probabbilment. Imbagħad fl-emenda N kenna sottokuntrattur il klausola u l-artiklu konċernat u naħseb li importanti li il-kontrattur u lini ikun qed jipprovdi l-informazzjoni fir-rigward is-sottokontratturi. Dan inkludi l-isem, id-dettalji fejn wieħed jista' jikkuntattja dak li jkunu rappreżentanti legali. Naħseb li l-artikolu ta' sottokontratti sewa daqshekk ċar u dan kien wieħed mir-raġunijiet għala l-grupp tagħna mhux qed jappoġġa din ir-rabta u r-responsabilità konġunta għaliex fl-opinjoni tagħna tmur lil inwisq mir-regolament u l-leġiżlazzjoni li għandna fl-istati membri. Jina ċerta li dan l-artikolu jagħmel is-sitwazzjoni aktar aħjar jekk ikun aċċettat fil-kumitat imkollu wara qabel kollox. Nixtieq insemmi wkoll il-kompromess Z biss anke fir rigward il-premessi importanti ħafna li aħna nispjegaw il-kriterji differenti li jinkludu pereżempju l kriterji ambjentali u soċjali. Biex niċċarawa darba dejjem li jekk l-awtoritajiet kontratwali jkunu qed jirreferu għal dawn il-kriterji, dan irid isir b'tali mod li jkun ċar għal kulħadd. Barra minn hekk, dawk l-offerti tenders li jingħataw ikunu jafu eżattament x'kriterji qegħdin jiġu mitluba lilhom. Iva naf li hemm ħafna emendi fil-lista ta' votazzjoni tagħna iżda diġà smajt li ħafna minn dawn l-emendi ma jaqgħux taħt l-ambitu ta' dan il-kumitat. Għalhekk probabbilment dawn jew se jiġu rtirati jew inkella jew ammissibbli u għalhekk rridu naraw x'ser jiġri. Però nistgħu nkunu kontenti b'dak li ksibna. Grazzi l rapporter xogħol ibes imma xogħol tajjeb. Grazzi. Ehm, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention Grazzi, xi ħadd jitkellem? Qabel ma ngħaddi l-kelma lura lir rapporter għal din l-opinjoni, kulħadd Kuntent għal tiegħu mela nerġa' għad l-kelma lill-rapporter tal-opinjoni. Tajjeb wisq, ma nixtieqx noqgħod intawwa l-wisq f'din id-diskussjoni iżda hemm żewġ punti li nixtieq niċċara fil-qosor. Il-kollegi mill-grupp tal-Alde semmew li jistgħu jkun hemm xi inċertezzi legali jekk aħna nirreferu sempliċement għal kundizzjonijiet tal impigi li hemm lokalment jew reġjonalment. Iżda jien nixtieq infakkar li hemm artikolu ieħor li jagħmel obbligatorju għall awtoritajiet li jiġbdu l-attenzjoni tan negozji fejn jistgħu jsibu f'sitwazzjoni legali għal regoli, regolamenti legali, ftejmit kollettivi, ecc. Biex bekk dawk li jkollhom l-offerti jkunu jistgħu jafu minn qabel x'leġiżlazzjoni jridu jirrispettaw ħafna drabi ikonna distorzjoni tal-kompetizzjoni għaliex ir-regoli lokali u regolamenti lokali jew il-ftejmit kollettivi ma jkunux irrispettati. Għaliex dawk li jkollhom l-offerti tenders lokali jirrispettaw il-regoli lokali iżda mbagħad oħrajn jista' eh, jieħu l-offerta minn barra, mhux lokalment. U għalhekk hemm żewġ naħat ta' dan l-argument. Rridu ikun hemm il-ħarsin tal-lan tax-xogħol u dan huwa eżempju kif nistgħu ntejbu l-affarijiet. Fi klim ieħor li jkollna possibiltajiet għal dawk li jkollhom diżabilità, pereżempju, li forsi ma jkunux kompetittivi fuq il-forza tax-xogħol fuq il-suq tax-xogħol normali biex ngħidu hekk, imma għanna nejnu għom u b'affari bħal dawn għanna għom. Xorta wahda nishtiq nirringrazzja l-kulħadd tal-kontributi ta'kom biex ksibna dan il-kompromess, kurjuża nara kemm il-lista tal-votazzjoni ser tkun twila għadha. Il-President, naħseb li nishtiq ilkom il risq il-dawk li ħajfaslu din il-lista. U iva, ħanivvotaw għada, għandkom raġun, u l-Kumitat Ewlieni imko ser jivvota nhar l-10 ta' Ottubru. Mela, issa ngħaddu għal punt 5 tal-aġenda tagħna fejn ser niddiskutu ħames emendi ta' kompromess minn 133 emenda. Il-rapport huwa tal-kollega Njura Manesku fuq l-akwist minn entitajiet li operaw fis settur tas servizzi tal-ilma l-enerġija, trasport u l-posta. Għaluli, il-kollegi li l-Sinjura Manesku ma setax tkun maħna u u għalek il-Vice President, il-Sinjura Hirsch, ħa tetkellem floka. Fissem il-rapporter Nikol Manesku nirringrazzja li Shadow Rapporters għal kooperazzjoni tajba. Palissa għanna erba kompromessi u għanna l pozizjoniet mill-SND u u l-SND, l-għaldew l-SND li diġa konfermaw il pozizjoniet u għanna relazzjonijiet mal-kumitat tagħna. L-emendi ta' kompromessa li kitkellmu fuq il-premessa erba li hija premessa ġenerali li titkellem fuq ix-xiri pubbliku, l-artiklu 31 fuq il-kontratti għal ehm, imprizi soċjali u workshop soċjali, artiklu 5 paragrafu 1 għal tikketti u min jħosem u min jinatalu l-kontratti u fl aħħar nishtiq ringrazzja lil kulħadd tal-interess li ġimuri għal din l-opinjoni. Grazie. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Kjoġbok? Grazzi s signor President. Nishti nitkellem fissem il-shadow rapporter li sa jgħat jivvota f'kumitat ieħor ma jistax ikun fostna u nixtieq nikkonferma dak li aħna smajna minn is-Sinjura Nadja Hirsch li kien kooperazzjoni tajba bejn ir-rapporter u anki shadow rapporters u anki il-partit eh, tal-IPP jappoġġa dawn il-kompromessi. Grazzi. Merci, François Castex. Grazzi tassew. Il-keljem li iva ħna kol nappoġġaw il-kompromessi. Aħna nħossu li il-persuna li kienet da tiktibhom kienet qed tisma' bil-reqqa u l-ħar skambju li kellna kien verament tajb ħafna. Però jiddispjaċina dwar il-fatt li r referenzi għal protokoll 26 u l-FEG mod partikolari ma ġewx inkorporati fit-kompromessi u dan ifisser li aħna ser nkunu qed nivvutaw favur amendi oħra li huma aktar espliċiti u li ma iddaħlux fil-kompromess. Grazzi. Mela, grazzi tassew għaw xaħat iktar li jixtieq jitkellem? Le, ma jidirx li u l-kas. Mela, Onorevoli Hirsch, mandek xejn iktar xi żid tajt, suppost issa. Nisperaw li l-Onorevoli Manexku tkun kontenta b'dan l-iskambju li sar illum, u bazz li konna skambju ieħor għada ta' opinjonijiet. Kif ser namlu kolla rapport ta' sipar? ta' Sipel, l-Onorevoli Sipel. Mela issa għal verżjoni numru 3 minħabba l-fatt li l-Onorevoli Becker wasal u taħt punt 3 aħna qegħdin niddiskutu inizjattiva negozju soċjali l-ħolqien ta' klima favorevoli għall intrapriżi soċjali, l-partit interessati ewlenin fl-ekonomija soċjali u l-innovazzjoni. L-Onorevoli Becker, kjoġbok. Grazzi tassew, Signor President, u grazzi tal-li inti ħat paċenzja tibdel il-punt tijaj. Sfortunatament ma, ma stajċ uh, eh, niġi aktar kmini, ma kellix titira adatata. Issa, fuq l-inizjattiva dwar il-negozji soċjali, nixti nġbilkom l-attenzjoni għal sottotitlu tal-komunikazzjoni, ġifiri sabiex noħol u klima favorevoli għal intraprizi soċjali, ecc. ecc. Din pratikament għamil taqsir ta' kollu li nixtieq u nixtieq ningrazzja l-Kummissjoni tal-Kumitat tal il-qadden il-punt. Aħna ta' bilħaq għatanna għanna 283 għamenda u 29 kompromess u għalhekk nixtieq nieħu din l-opportunità sabiex nirringrazzja l-Shadow Rapporteurs kollha u anki l-Segretarjat tal-Kumitat. Fuq kollox din l-esperjenza kienet waħda pożittiva fl-opinjoni tiegħi. L-intrapriżi soċjali fil-fatt hemm evidenza li dawn għandhom potenzjal kbir, għandhom potenzjal f'dak li ju fl-ekonomija reali wisa u anki f'dak li hu l-ambjent anke biex joħolqu xogħol għaż-żgħażagħ Ta' bilħaq aħna provajna niddefinixxu l-intrapriżi soċjali. Provajna wkoll nġibuhom aktar konformi mal-investiment mal-fond tal-investiment soċjali. U anki l-kisbiet li saru f'dak il-lat fuq livell parlarlesa biex dawn ikunu kompetittivi ma' xulxin. U Issa nixtieq l-attenzjoni wkoll dwar punti prinċipali li jridu jsiru barra il-potenzjal li jeżisti fil-ħolqin tax-xogħol. Aħna mħasba wkoll dwar il-potenzjal tal-innovazzjoni li jista' joħroġ mill-intrapriżi soċjali. Aħna l-koll li ħdimna fuq dan ir-rapport nixtiequ nżommu din il-kapaċità innovattiva u li tibqa' b'mod komprensiva kemm jista' jkun. Aħna tal-fema li l-aspett ta' dan il-rapport u anki miżuri marbuta magħhom li aħna konna naħdmu fuq għandhom il-potenzjal li jiġġeneraw żviluppi ġodda, aktar innovazzjoni u din hija xi ħaġa li rridu nippromovu. Għalhekk punti marbuta mal-investiment u l-parteċipazzjoni tal-ħaddim u d-diversità tal-provvista. Aħna provajna naraw li kolna setta regoli miftuħa li xart jassikur raw li li negozji ma jsejħux soċjali jekk ma joħolqux ma jkollhomx impatt, ma jħolqux servizzi u prodotti soċjali. Aħna rridna nifinanzjaw din it-tip ta' intrapriża soċjali u fil-fatt ġbidna l-attenzjoni għal possibilitajiet li hemm Aħna wkoll infasizzajna mo partikolari l-importanza tal-komunikazzjoni, pjattaforma għall-aħjar prassi li jinħalqu databases, kif ukoll miżuri oħra. Miżuri li huma mirati b'mod partikolari li ċittadini sabiex jappoġġaw dawn it-tip ta' intrapriżi. Meta nqisu iż-żieda li tista' jista' jkun hemm fil ġejjien għal dawn it-tip ta' prodotti u servizzi, dawn l-iżviluppi kollha li aħna din naħdmu fuqhom, dan ir-rapport nistgħu ngħidu li huwa wieħed minnhom. Aħna bekk nkun nistgħu noħolqu kundizzjonijiet ġodda u anki kundizzjoni aktar favorevoli għaż-żgħażagħ li immorru f'dawn it-tik b'ħafna entużjażmu u jkunu jistgħu jagħmlu dan tassew għaliex l-ambjent adattat ikun ġi maħluq għalihom. Grazzi tassew. Nittamaw u li vera jkun hemm żgħażagħ li jkunu involuti f'din tip ta' avventura mingħajr ma jiġu issussidjati. Kinga mbagħad is-Sinjura Nadja Hersh. Grazzi tassew l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l-Sur Rapporter, Sur Becker, għal sinċerità tijaw waqt id-diskussjonijiet kif semmejt inti kemm kien hemm numru kbir ta' emendi li ġew imresqa u issa qed ikollna wkoll amendi ta' kompromess b'appoġġ min-naħa tal-gruppi politiċi u issa qed ikun hemm ukoll definizzjoni li hija verament konformi mad definizzjoni tal-negozji soċjali u intrapriżi soċjali din hija konformi ma' definizzjoni tal-bidla soċjali u innovazzjoni, ġifri dawn jistgħu jappoġġaw li xulxin. Barra minnek l-amendi ta' kompromess qed jirriflettu ukoll il-prioritajiet tagħna, jiġifieri minnaħa u ferm importanti li naraw l-stampa sħiħa rigward l-sfidi li jeżistu f'dan is settu ħadha mill-sfidi partikolari u li ma tantx m'għandniex żgħażagħ biżejt għalhekk importanti li niżviluppaw is-settur nagħmlu inti biżejt għaż-żgħażagħ Għalhekk importanti ħafna li naraw tip ta' stabilità finanzjarja għas-settur. U għalhekk aħna din niddiskutu nikkonsidraw kif aħna nistgħu nikkontribwixxu f'dan ir-rapport huwa ferm importanti li nieħdu konsiderazzjoni wkoll il-gruppi soċjalment zvantaġġati f'dan il-qasam. Aħna wkoll ressaqna emendi rigward il-dialogu soċjali li huwa wkoll importanti il-taħriġ vokazzjonali u anki għarfien tal-ħiliet għal dawk il-persuni li qegħdin jaħdmu f'dan is-settur. U għalhekk jiena tassew nittama li wara dawn id-diskussjonijiet u tħejjiet kollha aħna jkollna riżultat tajjeb pożittiv għadha, ġifri nirringrazzjak mill-ġdid ta' l-ambjent pożittiv li ħdimna fih. Grazzi tassew dan kollu seri ovvjament jibdel l-atmosfera, nagħti l-kelma l-Nadja issa. Grazzi tas sessjon President, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lis sur Becker minn qalbi għal kooperazzjoni eċċellenti li kellna. Il-laqa ta' Shadow Rapporteurs verament kienet eh, ta' sfida anke għall-interpreti, kienet pro affaxxinanti ħafna. U naseb li dan kollu jirrifletti l-fatt li aħna ninsabu fi stadju bikri f'dan dan is-suġġett U għana fortunati li aħna fil-Parlament Ewropew qed nagħtu tant attenzjoni għal dan is-suġġett u qed noħolqu wkoll ħafna eh, mistoqsijiet u naraw x'nifmu b'dawn it-tip ta' terminoloġija qed nistudjaw għalhekk ħloqna anke diskussjonijiet filosofiċi. Però iċ-ċittadini jekk qed isaqsuna biex ikollna daw it-tip ta' diskussjonijiet rigward anki negozji soċjali. Għalhekk kien nħoss li kien verament eh, kienet verament inizjattiva tajba. U aħna fil-grupp tagħna fil-Partit tal-Liberali aħna kellna ħafna kompromessi u kien għad iġa semmit numru ta' punti importanti u għalek mux tanqot nerġan semmijom il-ġi, pero huwa importanti ħafna li aħna nimxu f'direzzjoni li ħafna nies barra l-parlament li qed ħarsu lejn daw il-punti li ħanet niddiskutu b'interess u li ċittadini kun jistaw jajdu li aħna qed sejrin fid direzzjoni tajba. Huwa potenzjal tajjeb. Grazzi tas-sewa u xagħti wara xi jitkellem? Le, dan ma jidhirx li hu l-każ. Mela, nagħti l-kelma lir-rapportier, kieġbok. Grazzi tas-sew. U grazzi wkoll ta' dawn il-proposti għal dawn il-proposti li ħarġu minnaħa tal-partit tal-ħodur mill-alde, aħna ser nieħdu konsiderazzjoni ta' dawn il-punto, il-punti u nħarsu lehom bir-reqa, nixtieq nirrazzja l-kulħadd mill-ġdid tal-kooperazzjoni tajba u nixtieq ukoll nitlob lil dan il-kumitat sabiex bekk jagħti appoġġ lil dan is-suġġett sabiex nuru l-bqija tad-dinja x'valur aħna nistgħu nagħtu lill intrapriżi soċjali. Grazzi, grazzi Sur Becker. Mela, aħna ser nkunu din nivvutaw fuq il- rapport ta' inizjattiva propja għada u il-kontest u li aħna ninsabu bejn żewġ avvenimenti differenti li kontribwixxu għax xogħol fil-Kumitat ta' Affarijiet Ekonomiċi u Monetari, ġifir li qed jaħdmu fuq affarijiet fil-plenarja huma marbuta wkoll ma' dak li qed tagħmel int, però fl-istess waqt aħna qegħdin nistennew l-inizjattiva mill-Kummissarju li ġiet imweda lilna rigward kwistjonijiet marbuta ma' dak li inti niżilt fir-rapport tiegħek għalhekk jiena xtaqt nifakrek mill-ġdid dan ser jider moċar għada, pero f'dan il-kuntest dak li ħna nittamaw u li il-kompromessi li ħna rnexxilna niksdbu fil-gruppi kollha jagħmluha possibbli biex aħna nkun biex nħolqu ispirazzjoni għal dan il dokument li l-kummissarju ser jkun qed jippubblika mbagħad wara dan aħna narraw kif aħna nistgħu eh, nirreaġixxu għal komunikazzjoni li ser toħroġ mill-Kummissjoni Ewropea ġala darba tilħaqna. Mela, issa nistaw naddu għal punt seba fuq l-agenda tagħna tal-lum fejn ser nħarsu lej l-amendi ta' kompromess rigward il-programm Europa, programm Europa Kreattiva. U għalek nixinat il-kelma l-rapporter l sinjura Kinga Kins. Grazzi tassew. Mela, taqsira dwar il-programm, aħna tnatu opinjoni l kumitat Kult dan huwa programm huwa suċessur għal media u l-media mundus u programmi marbuta miegħu b'appoġġ kemm xi aktar oli u il-kunċett prinċipali ta' dan l-abbozz u li ikolna l-industrija kreattiva aktar kompetittiva li tħaddem aktar zaza, speċjalment fi żminijiet ta' kriżi. Jista' jkollna din il-kompetittività permezz ta' ċaqliq, ġifieri li nċaqalqu minn kultura aktar niċċaqlu għal kultura aktar kompetittiva, ħna kellna ħafna diskussjonijiet fit-tul mal-shadow reporters, u jekk din tistax tintlaħaq mill-industrija kulturali. U iva, ħna nistaw insiru nkunu aktar kompetittivi permess ta' taħriġ u anki btip ta' assistenza oħra. Huwa possibbli wkoll għal parti mill-industrija kreattiva pero xi drabi din mhix dejjem ir-realtà. U jien naħseb li din dan kien wieħed mid-dibattitu sostanzjali fl-aħħar net aħna qbilna li minħabba li eh, il-kunċett fundamentali ta' dan ir-rapport, ġifiri li nitkellmu kemm fuq il-kompetittività, kif ukoll il-mezzi kif aħna nistgħu inkomplu dan l-aspett. Ġifiri l-kompetittività ta' din l-industrija biex aħna ma ninjurawiex kemm il-gwe u kemm il-parti tal-ħoder ma setawx jappoġġaw kompetittività bħala parti mill-kunċetti, ġifri aħna sar ikollna żewġ pakketti ta' kompromess mingħajr l-appoġġ tal-gwe u tal-partit tal-ħoder u l-amend oħra ta' kompromess tajna naqblu fuqa u fil-fatuma u kol edin jappoġġaw dan l-amenda ta' kompromess li jinvolvu l-żaza bħala operaturi per eżempju, ġifri jihdu konsiderazzjoni wkoll iħtieġa ta' dawn l-operaturi svantagġati, anki reġjuni jew stati membri li għandhom inqas kapaċità produttiva jew eh, finanzi biżejjed sabiex bekk dawn jagħtuhom possibilità jilħu l-produzzjoni, aċċess għall produzzjoni Aħna qbilna wkoll li l-komunikazzjoni u l-ħiliet ta' intrapriża huma essenzjali sabiex wieħed itejjeb il-kapaċità ta' dan is-settur. U anki l-kwissjoni ta' awtonomija ser tkun fundamentali Hawnhekk aħna għandna tmien amendi 14 l-amenda ta' kompromess u tnejn minnhom li ma jistgħux jiġu aċċettati minn żewġ gruppi wara diskussjonijiet twal però nittamaw li aħna xorta waħda jirnexxilna. nilħu abbozz jew nfasslu abbozz li jkun tajjeb ukoll għall kumitat tal-Kultura. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil kulħadd għall kontributi li tajtkom għax tajtu intom għax kellna diskussjoni sostanzjali importanti ħafna fuq dan is-suġġett. Grazzi. Eh, Nadja Hirsch. L-Onorevoli Nadja Hirsch, jek joġbok. Donna l-ġurnata tijak l luma Grazzi tassew. U grazzi li rapporter. Aħna rnexxilna naħdmu tajb ħafna fl-imkien. U aħna fil-grupp liberali nistaw naċċettaw il-kompromessi, jina kontent ħafna nista' ngħid dan il-kliem, kien hemm punt importanti ħafna għalina il-kompetizzjoni kellha tiddaħħal dan ir-rapport. Aħna nħossu li l-kompetizzjoni hija importanti ħafna fil-ekonomija ta' kreatività x il-kompetizzjoni hija inċentiv sabiex tiġġenera idejat ġodda. Importanti li n-nis jikkompetu ma' xulxin, anki iż-żaza ħaw toġobna lek l-idea li kunem skambju ta' programmi. Grazzi mill-ġdid u mandi lebda dubju li ħajkunem riżultat ta' suċċess da grazzi. Is-Sur Becker. Herzlichen Dank, äh, möchte mich. Grazzi tassew, jina u kol nishtiq nirringrazzja l-rapporter. L-approċ taħħa kien uh, wieħed verament kostruttiv. Konna kena diskussjonijiet verament intellettwali u verament ħad gost bihom. Il-Kummissjoni ovvja l-aspetta kompetitività iddaħlet u semmit ħafna f'din il-diskussjoni li kellna. Kien hemm ukoll kompetizzjoni bejn l-Ewropa u bqija tad-dinja madan madankollu l-Ewropa titkun kreattiva eh, bħal stati oħra, bħal membri oħra Aħna rajnijom daw l-aspetti u kol eh, fil-bqija ta' dinja l-Indija, ċin, l-Istati Uniti, pero ma nistawx naraw kompetizzjoni bħala sens kummerċjali, ma nistawx ninjuraw laqas dal-aspett. Il-kompetizzjoni tfisser u kol ekonomija kreattiva li mhix meċie biss mill-profitt u għalhekk ridu niksbu bilanċ. Ma nistawx ninsew il-potenzjal li jeżisti f'dawk il- fl-ekonomija kreattiva. L-Ewropa għandha bżonn ekonomija kreattiva li tkun kompetittiva bħall-industrija eh, tal-karozzi fil-Ġermanja, kif naraw fil-pjata tad dinja Grazzi tassew. Għaw xaħat tiħor li xtiq jitkellem? Le, da ma jiddirx li hu l-każ. U għalhekk għana se nkun qed fuq dan ir-rapport għada. U nittamaw li fid disa ta' Ottubru l-Kumitat tal-Kultura jieħdu konsiderazzjoni mod sħiħ l-opinjoni tagħna. Mela, Kinga, skużani, inti xtaqt terġa' titkellem il-ġdid? Le m'għandix iktar kommenti. Mela, issa nistaw naddu għal punt 8 tal-agenda tagħna tal-lum fejn jien irrid ngħidilkom dwar il- tmin proposta ta' kompromess li tfasslu fl-imkien ma' shadow rapporteurs u anki l-awturi ta' l-amendi dan għandu xi jaqsam l-opinjoni tagħna għal għaffas finanzjarju multijanwali mill-2014-2020. Qabel ma natikom nitkellem dwar l-amendi infushom, permettu li nfakkarkom li dak l xjasam mal-komitat tagħna din l-opinjoni hija huwa kontribut importanti ħafna għal pożizzjoni tal-Parlament Ewropew bħala parti minn negozjati tagħha. U jiena mhux qed ngħid dan għaliex jiena qed nagħmel dan l-rapport għaliex xina nixtieq inkun modesta u qed ngħid dan għaliex fil-Parlament Ewropew aħna zinna li nadottaw strateġija fejn naħolqu distinzjoni bejn negozjati fuq il-bażi leġislattiva u negozjati fuq il- pakket tal-qafas finanzjeri kollu kemmu fuq il bażi leġislattiva aħna għandna tim ta' negozjati ma' Nassur Kusa, il-Sinjura Kaza, Sur Steinberg, il-Sinjura Harkin, dawn kollha involuti. Kif ukoll l-Onorevoli Mushahatje? U din hija kwistjoni fejn il-kodeċiżjoni mal-Kunsill hija involuta l intom tistaw taħsbu dwar id-diffikultajiet li sta' jkollna biex nagħmlu progress, però fun naħa l-oħra aħna hemm il-kontribut tagħna biex negozjaw bejn il-Parlament u l-Kunsill fuq il-qafas finanzjarju multianwali innifsu. U meta niġu għal din il-parti tad negozjati aħna u l president tal-Kunsill, is-Sur Van Rompuy, Fit-23 u l-24 ta' novembru ser inkunu qegħdin naħdmu flaqa tal-Kunsill laqa straordinarja fejn il-Presidenza Ċipriota trid tirregola aspetti ta' negozjati skont l-iskeda tagħha. Però skont il-Parlament Ewropew dak li tnippjanaw li nagħmlu u li naraw li nkun nistgħu nibatu messaġġ speċifiku ħafna qabel id-data ta' skadenza. Jiġifieri 22 u 23 ta' novembru. U dan jisir taħt responsabilità tal-Parlament Ewropew. Iġbri, fil-gruppi ta' kuntat kif tafu eh, dawn jinvolvu il-President tal-Parlament, il-Rapporters, il-Rapporters tal-Komitat Budgetarju u jkun hemm ukoll il-Shadow Committees U dan isir skont kif ikun meħtieġ u neċessarju l-persuni responsabbli għall-opinjonijiet anke fil-kumitati tekniċi jkunu preżenti u dak li ġipjanat u li l-Parlament Ewropew jifassal rapport temporanju li allura ma jkunx ma tkunx l-aħħar pożizzjoni tagħna fuq l-IMFF, però nagħmluha possibbli biex ngħaddu messaċ ċar ħafna bil 22-23 ta' novembru bil-Konsil, però il-gruppi politiċi ovvjament ser ikunu qed jimmobilizzaw u ser ikunu qegħdin jaraw x'inhu jiġri b'dan ir-rapport f'Novembru fi Strasburgu. Ġbir dan ser isir fis-16-17 ta' Novembru ġbir qabel il laqgħa tal-Kunsill, però bħala Kumitat Tekniku qed jidher li l-vot li ser ikollna għada ser ikun il-kontribut tagħna għall-abbozz tal ta' rapport dan rapport temporani ġifir dan qed ngħidu għaliex huwa importanti ħafna li nażlu breqqa l-messaġġ li aħna qed nibatu. Meta fassana dawn il-kompromessi, ir-riżultat tal-opinjoni ma kienx daqshekk ċar daqs kemm jidher issa Però huwa importanti ħafna li aħna nżommu dan l-aspett f'moħħna. Fuq l-ewwel kompromess, dan jagħmilha possibbli għalina biex aħna niġbru l-kol fl-imkien fil-bidu tal-opinjoni tagħna irridu kol niftakru fuq l-Istrateġija Ewropea l-2020 nassikura li nassikuraw li din tirrifletti wkoll il-prioritajiet li għaw taħt il-responsabilità tal-Kumitat tagħna ġifri l-edukazzjoni. jew inkella il-livell li ta' kwalifika li ħan nistgħu naraw u jew nixtiequ li ż-żazax tagħna jiksbu il-miri ta' impik u t tnaqqis tal-faqar it tini kompromess. Aħna il-ħaqniħ Maċċabaori u fl-aħħar program bħala riżultat tal-kriżi finanzjarja aħna ridna indaħlu instrumenta ta' flessibilità li għamluha possibbli biex jipprogrammaw l-affarijiet mill-ġdid. U aħna għakli għednajdu qed ngħidu kompromess B u nixtieq fil-fatt nirringrazzja lill onorevoli Ċabori tal-li qabel ma dan il-kompromess. Issa hawnhekk għandna wkoll korrezzjoni u barra korrezzjoni għal punt C meta aħna nisħu il-25% li għandu jiġi imwarrab għal politika ta' koeżjoni u l-Fond Soċjali Ewropew dan għandu jsir bażi ta' kalkolu tal-fond strutturali waħdu, pero il-politika ta' koezjoni u kol, kif ġi suġġerit minnaħa tal-Kummissjoni. Nishtiq kol ringrazzja l awturi tal-amendi tal-li għamluwa possibli biex ħana nikkoreġu l tagħna ħana mhux qed nħarsu bis li investiment soċjali, ma mod partikolari il-kwistjoni siħata impjek. Il-raba kompromess huwa importanti ħafna għaliex huwa dak il-kompromess fejn aħna tinbidlu il-lingwaġġ il-fond ta' globalizzazzjoni u kif tafu dan il font jinsab meddet mill-Kunsill preżentament u jinsab meddet minn stati li fil-passat użaw il-font b'mod eżemplari ħafna jew inkella sal-ġurnata tal-lum għadhom qed jużawh Allura dak li aħna qegħdin nagħmlu u qegħdin narfu kemm u utli il-font u nerġgħu nġibuh fuq saqajh naraw ukoll eh, li dan il-font kien vittma għal bdil ta' regoli tax xogħol u anki jispeċifikaw tip ta' xogħlijiet li jistgħu jiġu finanzjati taħt dawn is-sistemi għaliex kif rajna f'dawn fil-gruppi jew f'xogħlit tagħna fejn konna tinħarsu lejn kaskas għal talbit li daħlu taħriġ li kienet jiġi mitlub u anki x xogħol ma kinux mill-aħjar meta nqisu dak li huwa neċessarju fis-suq tax-xogħol ġifieri naraw li t-tip ta' taħriġ jrid jimxi id fit mal l-istrateġija li aħna qegħdin imbassru għal l-Unjoni Ewropea ġifieri nuqqas ta' użu fuq l-indipendenza fuq l-enerġija u xogħol ta' kwalità għolja. Il-ħames amenda hija importanti wkoll u kompromess importanti ħafna u dan għaliex dan għandu x'jaqsam mal-ġejjieni ta' l-assistenza għal dawk l-aktar vulnerabli. Aħna tinsegu d deċiżjoni tal-qorti, Is-sopravivenza ta' dan il-programm kien jinsab medet u xniet li aħna smajna minnaħat tal-Kummissjoni qed jagħtuna l-impressjoni li lajnuna għall-ikel ser ikun komponenti fost eh, affarijiet oħra li nsibu fil-programm, ġifiri mardux innaqsu din il-ħeġġa jew l-orjentament tal-Kummissjoni, rridu nfakru però li lajnuna li għall-ikel irrid jitqies bħala parti mill-programm. Kell moi je pense ke Imbagħad emenda sitta. Naħseb li hija meħtieġa hawnhekk. Fl-aħħar laqa tal-koordinaturi naħseb li kien il-grupp tal-Alde illi talab biex aħna nagħmlu segwitu tal-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea Issa f'dan l-ispirtu naħseb li huwa importanti wkoll illi l il membri tal-Parlament isegwu eh, l-użu tal-fondi u għandhom ukoll ikunu involuti f'kumitati ta' segwitu. Issa dwar l-emenda ta' kompromess seba. Din ukoll tinsab fil-parti leġislattiva tat-tekst dwar ftehim interinstituzzjonali illi ser ikun qed jakkumpanja l qafas finanzjarju multianwali. Hawnhekk qegħdin nindirizzaw il-linja li konna qegħdin niddiskutu ma' Sinjura Harkin il-ġejjeni tal-Fond Ewropew għall Globalizzazzjoni u jekk dan jistax jiġi immobilizzat b'mod speċifiku għal bdiewa. U l-emenda ta' kompromess tagħmilha possibbli biex aħna niġbru flimkien il-kontribuzzjoni differenti illi kellna dwar dan il-punt partikolari u nagħmlu taqsira tagħhom. Fl-aħħar l-aħħar emenda. Titkellem dwar dwar l-emenda meħtieġa tal-Onorevoli Ċabori dwar l-użu tal-fondi u l-iskadenzi għall-użu tal-fondi u kol fejn imorru l-fondi u l flejjes li ma jkunux użati għabbażi ta' ċifri inizjali illi tatna l-Kommissjoni Ewropea. Minn dak li smajt aħna mhux suppost illi użajna ċifri għaliex din se tettider bħala inammissibbli imma dan huwa punt illi forsi nistgħu niddiskutuh. Skużawni jekk domt nitkellem xi ftit imma jiena ħsibt illi Eh, kienet ħaġa importanti li konna dan id-dibattitu fil-kumitat tagħna u niddiskutu kwistjonijiet ta' sustanza u mhux jien noqgħod ngħidilkom illi kollox mexa tajjeb ma' shadows. Ma kienx hekk il-każ jiena nixtieq illi kulħadd ikun marraf dwar il-kontenut tal-kompromessi l-Onorevoli Ċabawari. Kisem sipen għal kossuni. Grazzi, Signora President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 qed niddiskutu jekk għandniex nestendu il-Fond Ewropew ta' Globalizzazzjoni. Għaliex għandu jkun inqas minn kemm kien? Kien 500 miljun. Fl-emenda tiegħi jiena proponejt illi nsommuhom dawn il-500 miljun. Of, uh, of uh, eh, bizoċċajt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 u ngħid ejjew inżommu iċ-ċifra ta' 500 miljun. Din hija kwistjoni ta' prinċipju hawnhekk. Anka jekk aħna ma stajniex ma nfaqnihomx kollha il-500 miljun sissa. U aħna ovvjament sejrin appoġġaw ir-rapport kollu kemm Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? xti jitkellem? Jekk le, mela allura se nipprova nwieġeb lill-Onorevoli Ori. Ma nafx tista' tkun is-soluzzjoni jekk aħna ma nagħmlux iċ-ċifri ma npoġġu xi ħaġa f'parentesi. Se nispjegalkom għaliex. Il-linja tal-kumitat ser tkun illi aħna nirrifjutaw situazzjoni fejn minn banda jkollna l-impjieg industrijali li huma mejjuna mill-Fond Ewropew għal Globalizzazzjoni u minn banda l-oħra il-bdiewa li mhumiex mejjuna minn dan il-fond. Ħafna rajna illi l-an tagħna mhuwiex illi e, ikonna dan il-500 miljun imma li nirkupraw il-flus kollha biex ikunu nistgħu nejnu l-bosta persuni u għalek soluzzjoni tagħna hija li li l lin mill-500 miljun. Jek ngħidu li aħna rridu 500 miljun, jiena naħseb illi dan imur kontra l-pożizzjoni li aħna serna nadottaw fi rigward tal-bdiewa u jiena dwar dan imħasba hawnhekk f'din il-proposta għaliex 500 miljun. Hawnhekk qed inċedu l-affarijiet lill-Kummissjoni jekk nikdbu hekk, imma aħna rridu nibdlu roadmap tagħhom u jiena naf li l-Kumitat għal-Budgets hekk għamel bħalissa huwa mhux qed ipoġġi ċifri speċifiċi. Dak li qed jagħmel huwa li daħħal punti żgħar fost l-oħrajn. U għalek jina nissuġġerixxi li aħna nsegu dan l-approċ. X'taħsbu intom? Ma jobnok tunik, logiku xobnok ix tunik ha nem beszélünk számunkra, akkor Iva, dan jider aktar loġiku, jina joġobni aktar dan l-approċ, jekk ma li ndaħlu ċifri, jew ma ndaħlu xi ċifri. Din il-pożizzjoni li jina naċċetta. Iżda rridu noqogħdu attenti li ma nħallux xi ċifri fit-test. Għaliex ma ngħidux triple points f'parentesi u mbagħad niddiskutu dan fi stadju aktar tard fin-negozjati. Tajjeb wis? Għalhekk aħna ser nivvotaw għabbażi ta' dan li għadni kemm ngħid matul is-sessjoni tal-vot, sessjoni twila għada, u l-Kumitat tal-Budget ser ikun qed jivvota fl-10 u fil-11 ta' Ottubru. Għalhekk issa ngħaddu għal punt numru 9 fuq l-aġenda tagħna. Jiena nixtieq ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Cornelison. biex bekk nitrattaw l-emendi tal-opinjoni tagħha dwar is-semestru Ewropew għall koordinazzjoni tal-politika ekonomika. Implementazzjoni tal-prioritajiet 2012 ek joġbok, Sinjora Cornelsen. Grazzi, President. I, there, there were about uh, almost 90 amendments. Kienem kważi design emendi għall-opinjoni Jiena xtaqt nirringrazzja lil persuni kollha illi resquhom għal kontribuzzjonijiet tagħhom. Ħafna minnhom kienu ta' sewi kbir u sejrin itejbu e, l-opinjoni mhux ħażin. Ironikament ħafna minnhom kienu tiegħi jiena ressaqt l-iktar emendi għaliex bħal dejjem aħna Kenna limitu ta' ta' klim illi stajna nużaw fl-abbozz xtaqt ngħid ħafna iktar kieku. Kena laqa ta' kompromess, naħseb illi din rendit ħafna kienet ta' siwi wkoll. ħafna minna bilna dwar l-affarijiet, PPE, l-SND, l-ALDE u l-ħodor qablu dwar kollox kważi. Kien hemm xi ħaġa waħda illi kienet l-aktar diffiċli paragrafu dwar il-pagi. Dan ir-rapport jitkellem dwar xi differenzi ideoloġiċi u xi prinċipji li l-gruppi differenti tagħna jemnu fihom ma sajniex nevitaw mal-kollox. Waħda titkellem dwar il-Kommissjoni Ewropea u jekk għandi xtejt xi ħaġa dwar il-pagi u jekk dak li qed jgħidu ix xi ħaġa li aħna naqblu magħha jew le. Hemm nuqqas ta' ftehim kbir mhux biss fost il-gruppi imma anke fih dan l-istess gruppi din l-opinjoni hija diffiċli biex tibbilanċja dawn il-femijiet, imma dan huwa punt illi nistgħu niddiskutu dwaru fil-ġejjin nittamaw illi nsibu bilanċ, kompromess illi jaqbel miegħu kulħadd għal jisser ikun hemm negozjati mal-kumitat ekon dwar kif u x'ser jiġi inkluż hemmhekk. Ħafna emendi illi ma jinsabux fil-kompromessi jina ser namel plas, il-sinjal tal-plas ħdejhom fil-lista tal-vot hemm li jiena ma naqbilx magħhom, ħafna minnhom mill gwe u mill-ICR e u ma jmorru kontra r-realtà, r-realtà tiegħi. Dak kollu li kelli xinejt ngħid u jiena ninsa perqana illi nisma' l-kummenti tagħkom. Grazzi tassew. L-onorevoli Bach. Iva, grazzi, Sinjura President. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja lis Sinjura Cornelison għall ħidma tagħha u għall-kooperazzjoni eċċellenti li aħna kellna. Jiena nixtieq ukoll nirringrazzja lill membri l-oħra kollha. F'dan l-istadju partikolari dak li nista' nagħmel issa huwa li nerġa' nirrepeti dak li qalet is-Sinjura Cornelison fl-introduzzjoni tagħha. Jiġifieri, kellna laqa illi kienet produttiva ħafna, illum wara nofsinhar. U hemmhekk kif qalet is-Sinjora Cornelison stajna nsolvu ħafna mill-problemi li kellna. Hemm xi dettalji li nistgħu nsolvu mod partikolari dwar is-salarji. Naqbel li hemm femiet differenti f'termini ideoloġiċi u anke fuq kwistjoni strutturali Dawn għandhom xjaqsmu mal-kulturi differenti illi jeżistu fl-istati membri differenti. Jiena nemmen illi ser inkunu nistaw insibu kompromess dwar dan is-suġġett. Jiena naħseb illi għada meta nivvutaw ser nkunu nistgħu naqblu dwar test tajjeb illi jisħaq dwar l-importanza tal-ħaddiema u drittijiet tagħhom. Grazzi jiena nixtieq Naqbel ma dak li qalet is-sinra Cornelsen imma nixtieq ngħid ukoll li dan huwa segwitu tal-ħidma li kena fil-bidu tas-sena fejn aħna analizzajna dawn il-linji gwida u jiena naħseb illi il-messaġġ ewlien li rridu nibatu llum il-kumitat tagħna huwa dak illi meta naraw dak li aħna ridna fil-linji gwida hemm xejra fil-Kummissjoni fil illi għedin narawa illi kibret xiftit u għalek u importanti illi aħna nsibu kompromess dwar is-salari. Ma nistawx nispjegaw situazzjonijiet differenti ma nafu l kummissjoni trojka edin jissuġġerixxu illi l-persuni jaħdmu 11 il-sija kuljum 6 fil-ġimgħa u dan ma kienx l-ispirtu tagħna meta dottajna r rapport tiegħek. U għalhekk huwa importanti li aħna iva jirnexxina niksbu kompromess b'mod partikolari dwar il-pagi. Dan għaliex il-kwistjoni ta' l-ispejjeż tax-xogħol u l-aġġustament ma rridux narawha minn naħa waħda biss. Din xi ħaġa li semmejt fir-rapport inizjali tiegħek il kwistjoni kollha tal-rabtiet bejn il-linji gwida tal-Kummissjoni. U il-kundizzjonijiet fejn id-dialogu soċjali u n-negozjar kollettiv u man voluti fl-istati membri individuali dan huwa punt illi aħna irridu inqisuh bir-reqqa. L-aħħar kumment tiegħi dan ir-rapport huwa wkoll importanti meta naraw dak li aħna qegħdin nistennew minnaħa tal-Kummissjoni għas-sena d-dieħla. Għaliex aħna il-koll ilna naħdmu biex niżguraw li l-Parlament Ewropew ikun jista' jsemma leħnu fir-rigward tas-semestru Ewropew f'dan l-istadju tal-proċedura l-idea hija li niżguraw li l-Kummissjoni tqis dak li aħna nikkonsidraw li huwa essenzjali hekk ġara fil-bidu tas-sena meta kunu qegħdin nindirizzaw it-tkabbir. Iżda aħna wkoll qegħdin nippruvaw napplikaw xi affarijiet u xi talimiet illi ħadna għal dak li jista' jiġri s-sena d-dieħla għaliex il-Kummissjoni dalwaqt ser tkun qed tippreżenta il-proposti tagħha Ah, dwar l-analiżi ta' tkabbira l-2013 u għalhekk huwa importanti illi nibatu messaġġ ċar u tont dwar l-istennijiet tagħna fi rigward tal-Kummissjoni. L-Onorevoli Jazavleska. Ehm, Grazzi, President, Jiena nishtiq nitlob l-rapporter biex tneħħi kunjomi mill-emenda ta' kompromess ġ għallix fl-emenda tiegħi kont qed nipproponi illi nappoġġaw soluzzjonijiet innovattivi biex niġġieldu għall-impjiegi. Jiena nixtieq illi il-lingwaġġ jinbidel. Jiena ma rridx illi ma nitkellmux dwar il-ġlieda kontra l-qatt. Jiena rrid illi nitkellmu dwar il-ġlieda għall-impjiegi, mhux il-ġlieda kontra l-qatt. Ġifieri naħsbu dwar strumenti illi ser jipromovu l-impjiegi il-ġodda. Fl-emenda tiegħi proponejt illi b'mod partikolari nitkellmu dwar din il-ġlieda għall-impjiegi favur iż-żazax. Jiena qed nagħmel dan għaliex b'mod partikolari iż-żazax u in-nisa taħt il-50 sena ta' età jitilfu il-post tax-xogħol tagħhom. Jiena naħseb illi mhux sew nitkellmu biss dwar iż-żgħażagħ hawnhekk f'din il-proposta. Grazzi, xi ħadd ieħor jixtieq jitkellem? Kulħadd sodisfatt? Is-Sinjura Cornelsen. Grazzi li shadows kollha la appoġġ tagħhom. Jiena naqbel illi nittamaw illi konna kompromess tajjeb dwar il-parti marbuta mal-pagi, naħseb li ser tkun opinjoni tajba mens illi jiena nista' nressaqa qudiem il-kumitat ikon biex inkunu nistgħu ninnegozjawha Jiena naħseb illi il-qalba tagħha hija dwar dak li aħna ser nistennew għas-sena d-dieħla. L-evalwazzjoni hija importanti imma sa xi miss, x'inhu l-pass li jmiss? Għanna kas b'saħħtu hawnhekk għall-impjiegi tal-postijiet tax-xogħol kif qalet is-Sinjura Jaslovika. Aħna nikkundannaw il-fatt illi l-Istati membri mamlux pjanijiet nazzjonali għall-impjigi anke jekk huma mpenjaw ruhom illi ifasluhom fit-30 ta' jannar. Imma jekk huma ma jżommux mal-impenji tagħhom stess u l-idejat tagħhom stess, mela jiena ma nafx x'tip ta' spinta għandna bżonn għal ħolqien tal-postijiet tax-xogħol fl-Ewropa. Dan huwa punt sew b'saħħtu hemmhekk Jiena f'emenda ġ ippruvajt illi ninkludi is-sentenza kollha tas-Sinjora Jazlovjeka għal soluzzjonijiet innovattivi għalli xina naħseb li ta' bilħaq huma meħtieġa dawn is-soluzzjonijiet imma forsi lil minn din il-laqa nkunu nistgħu nitkellmu bejnietna u naraw jekk nistgħu xindaħlu kompromess addizzjonali hawnhekk. Jekk le jiena ser inkun ħerqana illi nivvutaw għada dwar dan ir-rapport. Tajjeb wis. Mela allura nitrattaw dan ir-rapport għada se nivvotaw dwaru għada xin fuq l-lista tal-vot tagħna għal għada. Punt numru 10. Tinsewx il-karta tal-vot tagħkom tgħid il-President nixtieq nistaqsi lis-Sinjura Moran Chartier biex eh, tipprezenta l-bosta emendi illi hija għandha rapport tagħha dwar ir-rekwiżiti minimi tas saħħa u sigurtà li rigwardaw l-espożizzjoni tal-ħaddiema riski li u minn aġenti fiżiċi magħrufa bħala l-kampi elettromagnetiċi. Le eh, travail reprend après Euh, avoir euh, euh, respecté. Iva, President, grazzi ser inkomplu bil-ħidma. Tana, aħna rispettajna l-iskadenza għat trasposizjoni tar-rapport, aħna l-koll adottajna wara negozjati mal-Kunsill u l-Kummissjoni. Kenna l-estensjoni tad direttiv 2004 estendejnija sa' Ottubru 2013. Għalhekk issa ser narġaw nibdew naħdmu dwar dan is-suġġett. It-test sa dan it-tant ġie emendat fil-Kunsill u l-ġimgħa l-oħra aħna stajna inkomplu bit-taħdidiet informali tagħna mal-Presidenza ta' Ċipru taħdidiet fil-preżenza ta' rapporters kollha mill-gruppi politiċi kollha. Bekk kellna opportunità bħalma stajna namlu minn bdejna naħdmu biex niksbu u naqsmu kemm jista' jkun tarif bejnietna. Il-koll imħasba dwar dan il-ftejjim li rridu nsibu biex din id-direttiva tkun tista' tiġi applikata. Irridu insibu il-bilanċ ġust bejn is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema li huma esposti għal kampi elettromagnetiċi u il-ħtieġa għall applikazzjonijiet importanti illi jkunu disponibbli fis-settur tas saħħa biex nipproteġu il-saħħa tal-pazjenti. Dan huwa bilanċ delikat li qegħdin nippruvaw niksbu. It-test tal-Kunsill imbidel biddel it-test inizjali tal-Kummissjoni. Jiena student li rapporters kollha mill-gruppi politiċi kollha biex naħdmu dwar dan il-metodu ta' ħidma biex nkunu nistgħu nqisu l-emendi kollha illi ġew infassla mill-kollegi kollha, mill-gruppi politiċi kollha. Nixtieq nfakkarkom illi rċevejna 233 emenda, 52 minnhom ġew mill-PPE, 29 mill-SND, 15 mill-ALDE, 91 mill-ħodor, 19 milli CR u 9 min-naħa tal-gwe. U għalhekk l-idea illi nistabilixxu dan il-metodu ta' ħidma biex bekk inkunu nistgħu nqisu l-emendi tal-kollegi. U kol insaħħu l-emendi ta' kompromess illi ovvjament isu bidliet illi saru fil-test minnaħat tal-Kunsill. Għalhekk jiena għamilt taħdidiet informali flimkien ma' xedos, flimkien ma' esperti u koll tal-Kunsil biex niksbu it-tarif kollu meħtieġ. Signora President, jekk inti taqbel, jiena naħseb illi għanna bżon ta' zewġ diskussjonijiet fil-Komitat tal-Impjegi dwar dan is-suġġett qabel ma nivvutaw Fih dan il-komitat. Biex bekk kunu nistaw nizguraw illi aħna insibu l-aħjar ftejim dwar l-emendi. Għanna bżon niddiskutu l-emendi ta' kompromess fil-laqat ottubru jekk mhux possibbli f'Novembru, imbagħad ikonna l-adozzjoni tal-emendi fil-Kumitat tal-Impjiegi fl-aħħar ta' Novembru. Bekk ikonna bizzejiet zmin qabel nibdew it-trilogu qabel il-miliet jekk ikun hemm bżonn ta' dan. Jekk insabu l-affarijiet bħalissa ma tantx lejn ilek ħin kif qed tara. Segwejna l-metodu ta' ħidma tagħna minna kemm se jkun skambju ta' tarif u jiena lesta li nisma' dwar l-opinjonijiet tal-kollegi dwar dan u kol dwar il-pozizjoni tijak, Sinjora President, dwar dan il-metodu ta' ħidma li jena deskrivejt u kol dwar zewċ laqat fej dan il-komitat. Silvana Rabti, fi manam Silvana Rabti, mikjoġbor. Ευχαριστώ την Μωρίν Σαπιέ για Grazie, President. Nishtiq nirringrazzja l-Onorevoli Moran Xaħtir għal-xogħol li għamlet sissa, jiena napprezza x-xogħol tagħha ħafna u napprezza wkoll l-kollega li wieħed mill-iktar simpatiċi, vera nħobb jiġi naħdem magħha. Madana kollu jiddispjaċini għaliex illum donna qed nibdlu kemm xejn it-ton ta' dak li tkellimna dwaru. Illum qegħdin fil-Parlament Ewropew u mhux fil-Kunsill, dan huwa l-Parlament Ewropew. Hija l-unika entità istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea li hija eletta demokratikament. U għalhekk il-kwistjoni li nitkellma fuqha illum hija waħda serja ħafna u komplikata, delikata bħala suġġett. Għalhekk jidher li Isu laqqasi inna iktar minn ġurnata minn mindu l-imbeda dan ix-xogħol, iżdanna iktar minn sena issa naħdmu fuq dan is-suġġett u dan jiddispjaċini dwaru għaliex bdejna fuq siq tajba ħafna bdejna naħdmu jitfit b'ħafna perseveranza fuq dan il rapportant importanti iżda issa wasanna f'punt fejn ma qed jiġri xejn iktar għaw ħemda sħiħa ħadd ma tgħid xejn huwa minnu li ġew imresqa l-emendi kollha. Iżda s-soltu meta jiġi mresqa l-emendi xiġri. Forsi żbaljata jien imma nafx, imma jiena jidhirli li li mbagħad il-pasta wara huwa li ikun hemm emendi ta' kompromess. Ma din hija lista li għadha ma rċivejniex sa dan it-tant il-ħin għaddej u issa feġġet il-kwistjoni tal-iskadenza tad-direttiva tal-2004. Mbagħad se jiġri. Minn hekk eh, wasanna għal posponiment ta' dħul fis seħħ tad-direttiva 2004 li ġiet estiża sal-2013. U jekk mhux se nerġgħu l-kmiem u naħdmu ta' malajr, se nissugraw li ċittadini Ewropej il-ħaddiema Ewropej, il-pazjenti Ewropej jispiċċaw Eh, mingħajr ebda qafas legali ċar. U għalhekk hemm pressjoni urġenza ta' ħin biex dan ix-xogħol nikkonkludu fl-ewwel qari. Jien nirriflettu ftit, dan kollu ifisser fisser għaċ-ċittadin Ewropew wara kollox. Li wara kollox aħna qed naħdmu għalih. Nfakkarkom ta' dan, nittamaw li niksbu Riżultat tajjeb għalhekk qegħdin kollha hawn u nxamru l-kmim għaliex fl-aħħar mill-aħħar rridu li jkollna riżultat b'kwalità tajba u riżultat bbilanċat Għanna l-Parlament Ewropew u il-Kunsill Ewropew. Danna fuq. Il-Kunsill Ewropew rajnih darba wara l-oħra li jaħdem għal-rajħ bil-wara l-kwinti mingħajr ebda xogħol fil-beraħ u għal-rasu jiena nafda l-presidenza ċipriotta iżda dan il-ħin kollu li tlifna u l-mod kif maniġena din il-kwistjoni eh, minix soddisfatta dwaru u jiddispjaċini minn dan. Jien iltqajt ma' rapporter u nixtieq li jkun hemm żewġ laqat. Mhux żewġ laqat irridu ejja nagħmlu mija u jemżon, jekk hemm bżonn jekk tassaw rridu naslu għal xogħol li jkun fl-interess ta' ċittadini Ewropew. Iżda rridu naraw l-affarijiet mill-ġdid. Rridu l-ewwel qabel kollox naraw fuq xiex se niddiskutu għaliex fl-aħħar mill ħar hawnhekk m'għandna xejn fidejna. X'qed nistennew li ħajqot jiġi l-espert tal-Kunsill li jarrafna fuq x'inbidel, x'inhija l-pożizzjoni tal-Kunsill, eċetera. Iżda dan l-espert jisu ntelef fil-kampi elettromagnetiċi, jisu għef xejn ċa ġara, sparixxa għanqodu għaddejjen ekku ma namlu diskussjonijiet, nistaw namlu 102 kif għattilkom laqat, iżda aħna ma nistawx noqodu ndumu wis meta għanna l-iskadenzi d-dimna, U dwar dan xtaqt narra fil-kulħadd. Irridu niftakru dejjem li fejn ksibna rridu naraw l-ewwel qabel kollox imma fejn ukoll irridu naslu. Dan importanti. Skonti hawnhekk qegħdin quddiem skadenza li qed poġġinna ċertu pressjoni għax il-ħin qed jafas. Għaldaqstant irridu Eh, nqisu l-limiti kollha tal-kampi elettromagnetiċi għaliex faħar mill-aħħar qed nitkellmu dwar ħaddiema li ta' kuljum qegħdin ħabtu wiċċhom ma' sogri fil-isptarijiet pereżempju jew inkella fil-qasam militari. Barra minn hekk hemm ukoll pazjenti li qegħdin jisugraw li jmutu jekk aħna ma ntuhomx il-possibilta' li jkollhom testijiet li jkollhom tamir li ma jużawx b'mod sigur il-kampi elettromagnetiċi, dan kollu rridu nevalwawh u rridu nresqu l-proposti tagħna. U hija ħasra li qed nitkellem hekk illum nafu li għandna pożizzjonijiet qrib ħafna għal dik tal-rapporter, iżda ma nistgħux nikkonfondu kollox u nitfgħu kollox keffa waħda minnaħa l-oħra ma rridux inċedu kollox lill kunsill irridu nċamru l-kmim u naħdmu favuri ċittadini Ewropej. Skużawni kollegi, mux edinaw biex eh, noġbu lill kunsill Ewropew, mi ma jinteressanix mill-Kunsill Ewropew, aħna rridu naħdmu favuri ċittadin Ewropew. Mhux qed nitkellmu dwar l-għamla tax-xogħol tagħna, dwar il-kontenut, is-sustanza. Għalhekk nixtieq li nitkellem fl-imkien ma' rapporter fl-laqat jekk hemm bżonn lejlu nar naħdmu imma fl-aħħar mill-aħħar rridu nsibu soluzzjoni biex naraw kif ħannimxu l-qoddim. Il-Kunsill irrid darba l dejjem jaraf li hemm il-Parlament Ewropew li hija l-unika entità istituzzjonali tal-istituzzjonijiet Ewropej li hija eletta demokratikament. Dan il-Kunsill irid jarfu darba dejjem. Grazzi, niskuża ruħi tal-li qatt nitkellem dan il-mod, jew forsi eh, rajtuni li na kemm xejn irrabjata fit-ton tiegħi wara dak li għad. Grazzi. Grazzi President. Rridu naraw li niksbu bilanċ bejn il-ħaddiema u kif ikunu esposti għal kampi elettromagnetiċi, iżda forsi wkoll xi rekwiżit għal leġiżlazzjoni fuq il mris u leġiżlazzjoni oħra għaraft xol tal konsil u tal-rapporter, tkellmu dwar il-progress li nkiseb u anki progress xjentifiku u tekniku. Xi rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni eh, Internazzjonali fuq ir-radjazzjoni non ionizzanti u l-proposti li ħadu. Naqbel ma' Sinjura Rapti, il-ħinet jafas, naħseb li jekk traduzzjonija tajba qalet li ma jinteressaħiex mill-Kunsill Rridu nilħu qbil wara kollox mal-Kunsill u niksbu bilanċ li semmejt fil-bidu. Naħseb li l metodu ta' ħidma li ġie soġġerit mis sinjura Moran Chartier hija huwa wieħed li jista' jaħdem u naqbel li l-Parlament Ewropew irid jiġi rispettat dan ix-xogħol iżda dan huwa x-xogħol tagħna, kompitu tagħna fi trialogu li dan iseħħ. Naħseb li l-metodu ta' ħidma lek li nippruvaw niksbu ftehim bejn il-proposti li hemm diġà u l-emendi tagħna naħseb li huma tajbin, naħseb li kif ma l-affarijiet bħalissa naħseb li l-aqwa mod kif nistgħu niksbu progress. Fuq l-iskadenzi għad-diskussjonijiet ta' komitati Żewġ laqat ma nafx jekk hux adattati, iżda naħseb li ħafna minn dan ix-xogħol li tisir bejn ix-shadows u bejn l-emendi ta' kompromess. Naħseb li minħabba s-sitwazzjoni li sabu fija bħalissa u dak li jrid isir u l-ħin li għandna dispożizzjoni tagħna naqbel mal-metodu ta' ħidma propost mir-rapporter. Grazzi. Grazzi. President. Għaw xaħtiħor li jitkellem? qabel ma ngħaddi l-kelma l kummissjoni Għadek kemm tkellim, Sinjura Rabti, tixtieq iżid xi ħaġa? Iva, nixtieq niċċara ħaġa, Sinjura President, biex nevita li niftijem ħażin. Jien ma ngħid li l-opinjoni tal-Kunsill ma jinteressanix minna Ovvja li interessani u importani minn l-opinjoni tal-Kunsill. U naf li huwa meħtieġ li naslu għal qbil, dan huwa x-xoltana wara kollox, dak li qed huwa li ma jinteressanix eżattament x'ser jagħmel il-Kunsill għaliex jiena qed nħares lejn l-arloġġ u il-ħin qed jafas. Il-Kunsill donnu jaħdem mod differenti minn tagħna u għalhekk naħseb li kulħadd jaf li huwa importanti li naslu għal qbil Forsi esprimejt ruħi ħażin, skuża ruħi. Il-President, naddi issa l-kelma l-rappresentant tal-Kummissjoni u l-rapporter iżda qabel ma nagħmelek nixtieq nitkellem jiena fismi. Naħseb li l rapporter tixtieq għandha bżonn tispjega x'inhija l-mira ta' dawn iż-żewġ diskussjoni tradizzjonali mal-Kummissjoni. Nafu li ħinet jafas, il-Kumitat għandu dibattiti li fihom xedow rapporters li għodu faħru lil xulxin u ma jsir xej konkret, ma tantx għandna bżonnhom, hawnhekk irridu naraw x'inhija l-essenza jekk hux tassew ħares il-ħaddiema wara kollox li huma sposti għal din ir-radjazzjoni. U daqshekk Fuq hekk irridu nitkellmu dan huma r-riżultati li rridu niksbu. Skużawni jekk tkun diretta, iżda dan importanti għall professjoni medika u anke għall produtturi involuti. Għalhekk hemm ħafna problemi fil-Kunsill dwar dan il-punt u għalhekk għandna nestendu l-applikazzjoni tad-direttiva li kien hemm qabel tal-2004. U għalhekk il-pożizzjoni li se nadottaw aħna se tkun importanti. Infakkar li diġa kellna diskussjonijiet mal-ħaddiema tas-settur niftakar li kena smieħ. U għalek, minix ċerta jekk u s sennim l-qoddim, lesta nisma mill-esperti tal-Kunsil, iżda forse jenna nisimaw kol mill-esperti tal-WHO jew oħrajn biex bekk ikonna bilanċ fismiħ li ikonna. Hawnhekk nixtieq nistaqsi ħaġa. Naf li hemm 211 l-emenda li tresqu mresqin mill-kollegi differenti u għalhekk Qabel ma nidħlu u nitkellmu fuq il-proċess kollu kemmu, u qabel ma jkollna żewġ diskussjonijiet oħra, forsi aħjar li nerġgħu niftħu minn ġdid l-iskadenza l-emendi. Forsi żbaljata jien ma nafx, imma donnu li kollox qiegħed lest u fl-aħħar minuta minn xi laqa minn wara l-kwinti se noħorġu b'si soluzzjoni maġika. Imma naħseb li rridu naħsbu l-affarijiet minn ġdid u naħseb li rridu nevalwaw is-sitwazzjoni sew. Inkella nkun qed naħdmu fuq 233 emenda palli kieku ma ġara xejn minn Diċembru tal-2011. Meta kellna l-estensjoni tal-ambitu tad-direttiva ta' qabel. U jiena mbagħad mħasba għalhekk li ma jkollna l-ebda għażla għajr li naċċettaw il-pożizzjoni komuni li toħroġ mill-Kunsill għaliex nkunu domna fuq dawn l-emendi qed nistaqsi mistoqsijiet hawnhekk, mhux qed nagħmel stqarrijiet, u qed nitkellem propju fuq il-proċedura li se nieħdu. Minħabba diffikultajiet li għandna fid-diskussjonijiet mal-Kunsill. Iżda biex twieġeb dawn il-mistoqsijiet Kolla ngħaddi l-kelma lill-rappreżentant tal-Kummissjoni u mbagħad ir-rapporter tkun tista' tmexxina fuq kif ħanimxu. Grazzi President. Jiena nifhem li s-sitwazzjoni hija waħda komplikata fuq dan is-suġġett. Il-Kunsill beda l-analiżi tiegħu ta' dan is-suġġett f'Settembru 2011 u bidel l-affarijiet totalment. Iżda naħseb li issa l-affarijiet qed jiżviluppaw tajja fil-Kunsill u ma nixtieqx nitkellem fisem il-Kunsill hawnhekk imma aħna natu daqqatajn għal xoll li jkun għaddej fil-Kunsill ukoll u ħafna drabi l-Kunsill adotta approċċ ta' dokument ġeneralizzat, hekk sejjaħ, u dan nistgħu nagħmluh jekk għada fil-grupp partikolari jinnexxilhom jaqblu fuq iż-żewġ jew tliet punti li għadhom pendenti. Jekk dan ikun il-każ, mill-4 ta' Ottubru ikolkom dokument li permezz tiegħu jkun jista' jixħed ftit dawl dwar kif nistgħu nimxu fir-rigward l-adozzjoni ta' emendi ġodda. Jiena stess ma nistax nintervjeni fuq kwistjonijiet ta' proċedura, Ovvjament, iżda jiena konxu dwar il-ħtieġa li nistab soluzzjoni malajr kemm jista' jkun ftit żmien disponibbli. U forsi nista' nserħilkom raskom il-koll fir-rigward il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni ta' f'Ġunju. Aħna tassow eh, flejna x-xogħol tal-Kunsill kien hemm ħafna emendi li tresqu fil-Kunsill iżda nixxilna dak iż-żmien nkunu ta' għajnuna li jinstabu soluzzjonijiet oħra għal dak li jkun għaddej bħala xogħol mill-Kunsill. Forsi mhux dokument faċli bħala puntatlu, iżda l-prinċipji bażiċi kienu fil-pożizzjoni tad-dokument tal-Kummissjoni donnom li issa jiddaħlu wkoll fid-dokument tal-Kunsill. Hemm affarijiet li mhumiex daqshekk eh, msemmija jew radikali daqs kif kienu fil-proposta oriġinali tal-Kummissjoni, iżda l-affarijiet li kienu għal-qalba tal-Kummissjoni, bħal pereżempju l-possibilità li tiġi permessa li settur mediku ikun jista' jaħdem fl-aħħar mill-aħħar u jitratta il-pazjenti kif inhu forsi b'mod aktar flessibbli hija hemm fit-test. U l-istess japplika għal dak li proponejna għall-armata jew inkella n-NATO dak iż-żmien. Issa qed nitkellmu dwar is-settur militari minflok. Anki hemm ftuħ biex ikun hemm każijiet speċifiċi ħafna biex ikun hemm derogi speċifiċi għall-industrija jekk ikun hemm bżonn. Dan se jiġi diskuss għada għaliex Sinjura President irridu niżguraw li jkun hemm ħarsin ta' l-impigi u għalhekk derogi jew eh, estensjonijiet irridu jkunu eh, biss eh, diretti f'każijiet fejn m'hemm l-ebda soluzzjoni oħra possibbli. Xi ħaġa inbidlet totalment min-naħa l-oħra Hemm ħafna punti fejn aħna arafna li neħtieġu natu ħafna linji fir-rigward speċjalment l-implementazzjoni tad direttivi. Hemm ħafna affarijiet li jaqgħu taħt l-artiklu 13 li jitkellmu dwar il-manwal tal-aqwa prassi jew l-linji gwida tal-aqwa prassi. Dan jitkellem biss dwar l-implementazzjoni teknika ta' ċertu aspetti tad direttiva biex bekk kulħadd ikun jista' jifhem tassew x'inhija l-essenza ta' dawn id-dispożizzjonijiet. Kien hemm xi affarijiet li tħassru mill-annessi iżda mbagħad reġgħu feġġew fit-test. Għalhekk kollox ma kollox naħseb li qed nimxu lejn dokument koerenti. U fl-aħħar mill-aħħar l-emendi li intom proponejtu forsi ma kinux hemmhekk fl-ewwel test iżda issa feġġew u naħseb li tħassib li intom tistaw s issibuh ukoll b'xi mod jew ieħor fit-test. Dak kollu li nista' ngħidilkom perspettiva tal-Kummissjoni fuq dan. Grazzi, tajt il-President, qabel ma ngħaddi l kelma lir rapporter xtaqt ngħid li l-aħħar ħaġa li rrit jien huwa li nestendu l-iskadenzi iżda bħala bħala president naħseb li hija responsabilità tiegħi li min tal-inqas nissuġġerija bħala għażla. Għaliex il-proċedura inkisret kien hemm eh, tarif ġdid li seta' jiġġustifika din l-għażla. Jiena familjari bil-pożizzjoni li aħna adottajna fil-Parlament Ewropew meta ħaresna lejn iskadenza tat traspożizzjoni tat test fejn aħna volontarjajna li nagħmlu din l-iskadenza, iżda l-iskadenza fil-fat qassarnija meta qabla ma dik li ġiet suġġerita mill-Kummissjoni. L-idea wara dan hija li nnaġlu lill kunsill Jekk il-Kunsill qed jeġel affarijiet aħna minn ħatana ma rridux immajnuhom, ovvjament. Iżda jekk aħna mmajnaw xi parti mit-test, it-test jista' ma jkunx japplika aktar fid-data li jiġi publikat u nafu li jum wara l-ieħor tinħareġ teknoloġija ġdida u lekk irridu nkunu aġġornati ma' dan u mhux nħallu xi ħaġa li ma tkunx koperta fit-test. Barra minn hekk fl-opinjoni tiegħi jien ikolli diffikultajiet biex nivvota favur dan it-test jekk ma jkunx ċar mija fil-mija dwar kif dan se joffri eh, protezzjoni sodisfaċenti għal ħaddiema f'dan is-settur. Għalhekk għamilna dan it-test wara kollox dan huwa lan tiegħu u mhux jekkux il-produtturi jew it-tobba hux kuntenti mill-kompromess tal-Kunsill. Aħna l rridu tassow huwa li jkun hemm il-ħarsien tal-ħaddiema. Dan huwa parti importanti ta' responsabiltajiet li jaqgħu taħt kompitu ta' dan il-kumitat. Is-Sinjura Moran Xaħtier forsi tista' tagħmel eh, taqsira tad-dibattitu u tispeċifika x'inhuma l-żewġ diskussjonijiet li intet tissuġġerixxi li jiddaħlu fuq l-aġenda. Smajt lil shadow l shadows hija ħasra li Signora Rapti ma ġiġ fl-aħħar laqgħa ta' Shadow Rapporters kien kolla forsi l-opportunità li tesprimi ruħa. U m'għandix tajt lili li l-Parlament Ewropew huwa l-entità eletta demokratikament miċ-ċittadini, naħseb li mem lebda membru tal-Parlament Ewropew jikontradixxi dan, Jiena nifhem li hemm min ikun eċitat fuq ċertu suġġetti iżda meta nitlu fuq is-serjetà fuq il-kontenut tad-dibattitu l-essenza l-qofol tar-rapport huwa li rridu nagħmlu progress fuq dan ix-xogħol. Lanqas is-Sinjura Rabti manda tgħidli li għandna nastendu l-iskadenzi għaliex jiena naħseb li tajt biżejjed evidenza fid-dibattiti mal-Kunsill li t trasposizzjoni u l-iskadenzi tiegħu m'għandux ikun ta' sentejn iżda ta' 18-il xahar. Għalhekk dan huwa l-ispirtu li jiena segwejt u l-ispirtu li jiena ħadmu flimkien. Naħseb li iktar ma niġdu ħabel wieħed mill-qrib flimkien, speċjalment fil-laqat mal-Kunsill, inqas hija l-possibilità li jkollna diskussjonijiet sterili jew futili eh, eh, mal-Kunsill. Għalhekk, President, il-kwistjoni naħseb li hija differenti. Hemm żewġ aspetti l-ewwel nett qed naħdmu f'isem is-saħħa tal-ħaddiema iżda anke l-istess ħaddiema xi darba jew oħra ikollhom bżonn jgħaddu minn eżaminazzjonijiet mediċi. Issa, ovvjament mhux qed ngħid xi ħaġa ġdida hawnhekk u kulħadd jista' jkollu bżonn jagħmel xi tip ta' testijiet jew eżaminazzjonijiet biex jaraw jekk għandhomx tumur jew le, nittamaw li dan ma jkun il-każ għal ħadd iżda xi kultant dan jiġri. Għalhekk il-priorità hija l-ewwel qabel kollox is-saħħa tal-ħaddiema. Iżda s-saħħa tal-ħaddiema mhux biss imma tittimxi tfit ma' s-saħħa ta' ċittadini. Dawn iż-żewġ kunċetti rridu niġbruhom flimkien fix-xogħol li aħna noħorġu bih. Mbagħad il-kwistjoni tal-produtturi tat-tamir iżda hawnhekk qegħdin indirizzaw l-ewwel nett iċ-ċittadinanza Ewropea. Dan huwa l-ispirtu li jiena minn tal-inqas minn ħadd kont qed naħdem għalih. Imbagħad it-tieni kwistjoni li rridu nsolvu Min illi minn presidenza għall-oħra u dan irridu ngħidu ċaru tont huwa li kien hemm tibdiliet u progress fin-negozjati u il test imbidel bil-bosta meta mqabbel ma' test oriġinali li kellna, għalhekk dak li rridu nagħmlu illum huwa li nagħmlu tajjeb għal dan għal din id-differenza għal dan id-distak li hemm bl-iktar mod kostruttiv possibbli. Allura, iva, hemm żewġ modi possibbli biex dan nagħmluh. Jiena minn ħatijaj minix favur li noqgħod indowwem l-affarijiet sakemm ikonna qbil mal-Kunsill u jkollna smigħ firħa, iżda ma nistgħux intawlu Nistaw intawlu l-iskadenza tal-emendi, ma nafu li dinja proċedura komplikata, minnaħa l-oħra nistaw nkomplu d-diskussjonijiet tagħna fuq l-emendi ta' kompromess. Allura, Sinjura President, nixtieq nistaqsi domanda. Jekk aħna ikonna niftħu mill-ġdid u nestendu l-iskadenza l-emendi, xiġri mbagħad mill-emendi li diġà tresqu. Din hija l-unika mistoqsija li nikolli f'din l-ipotezi. M'għandi l-ebda problema li niftaħ mill-ġdid l-iskadenza għall-emendi, iżda minħa l-oħra dan kif ħanamluħ. Għaliex jekk aħna rridu test li tassew ikun sot li rifletti r tal-Parlament Ewropew u dan ovvjament qed ngħidu għal benefiċċju ta' Sinjura Rabti wkoll għaliex irridu narfu li l-koll qegħdin fuq l-istess dajs hawnhekk u rridu naqtfu flimkien. Għalhekk irridu nżommu ma' skadenza stretta ħafna jekk aħna tassew irridu nkunu kapaċi li nagħmlu x-xogħol tagħna sew. U għalhekk din hija l-mistoqsija tiegħi x'jiġri bil-emendi li diġà tresqu jekk aħna nerġgħu niftħu minn ġdid l-iskadenza l-emendi. Signora Rapti. Grazie tas signor President. Jekk jiena fimt tajjeb dak li għaduk fint qal, aħna bħalissa ninsabu Fi prezenza ta' test bażiku li xwara li smajt mir rappreżentant tal-Kummissjoni kif ukoll mir rapporter tagħna li għaltinna li kien hemm qabża bejn it-test l-antik u t-test il-ġdid li tittiġi wkoll meluba u indirizzata naħseb li għal mill-ġdid aħna qegħdin naħdmu fuq amendi għal test ġdid jien qed insegwi dan il-każ, allura suġġeriment tiegħek li nerġgħu nibdew il-proċess hija xi ħaġa loġika għalija. U fuq l-istess mod nistieq infakkar lin-nies li bħala parti mill-kooperazzjoni li aħna involuti bija mas-Sinjura Moran Xatier, aħna irnexxielna nilħqu Eh, situazzjoni tajba, kellna opinjonijiet simili sa ċertu punt fuq il-xogħol li aħna konna din nagħmlu. Però jekk issa nisa jgħidulna li t-test bażiku fil-kunsill ġi emendat, jiena dak il-każ naħseb li rridu nerġgħu naħsbu mill-ġdid dwar ix-xogħol tagħna nħarsu leħ mill-ġdid u nieħdu konsiderazzjoni wkoll il-dati inizjali ta' skadenza u niftakru wkoll li nassikuraw li test tagħna relevanti għaliex bar kollox din hija xi ħaġa li tajb f nżommu rridu naraw kif nistgħu nsolvu din il-problema, però rridu nindirizzaw b'mod korrett. U jiena naħseb li tkun ħaġa loġika għalhekk li aħna nerġgħu nibdew mill-ġdid il-proċedura. Permettu li nfakkar lil kulħadd li fil-prinċipju kwistjonijiet li għandhom xi jaqsmu ma' żmien mhumiex kwistjonijiet li normalment jiġu deċiżi fil-kumitat, jiena jdispjaċini fatt li ma kontx naf dwar dan kollu qabel, għaliex naħseb li kieku konna nippjanaw l-affarijiet kemm xejn differenti. Ma naħsibx dan l-ħin u l-moment ġust, però Sinjura Xatiex jina ħaddin l-impressjoni li inti weġibtni Pero x'tixtieq tagħmel f'dawn iż-żewġ diskussjonijiet żejda li tixtieq tiskeda? U għal darboħra, xtaqtek li kont tiġi tinformani dwar dan qabel din il għax kien ikun iktar faċli għalina li niddiskutu din il-kwistjoni u dan id-dibattit tkun ikun iktar faċli. Signora President, lan prinċipali tiegħi u li immorru l-Kunsill għal diskussjonijiet u jkollna vot, konna vot dan il-komitat li jkun solidu u jkun b'saħħtu kemm jista' jkun. Dak lan tiegħi. Issa biex dan iseħ però aħna rridu naqblu fuq eh, amenda ta' kompromess, ġifiri sabiex bekk aħna nkun nistaw nirċivu vot solidu. L-amenda ta' kompromess ser tiġi negozjata flimkien ma' eh, shadow rapporteurs, pero fl-istess waqt il-membri kollha tal-Kumitat tal-Impjek iridu jiżommew aġġornati kif negozjati imxew mal-Shadow Rapporteurs. U fil-fatt dak kien il-pjan tiegħi fl-ewwel diskussjonijiet, jekk intom tippreferu approċċ differenti, ġifiri niftħu mill-ġdijt data ta' skadenza għall-amendi sabiex bekk aħna kun nistaw nerġaw namlu l-amenda ta' kompromess il-kol flimkien. Eh, nistaw niddeċidu li namlu dan flimkien. Pero il-punt importanti fl-opinjoni tiegħi u li meta nivvutaw fil-dan il-komitat nirċivu l-aħjar riżultat possibbli Misa xie ikolli nies li jbidlu l-pożizzjonijiet tagħhom il-ħin kollu. Fin-negozjati aħna rridu li jkollna pożizzjoni bbażata fuq fiduċja, imma fejn inkunu ċari għal xi ħadna impenn Inti rrit li rrit ikonna zewċ eh, skambju tal-vot għal darba biex n-diskutu l-amenda u t-tini wahda għalfejn allura. Jekk ser ikun hemm aktar bidliet sossegwentament sabiex kun bat naslu għal-ftejim u jekk in-nies huma ħadu impen biżejjed biex ikunu ċerti li aħna se nkun nistgħu nagħmlu affarijiet għabbażi tal-aħjar affarijiet nkun nistgħu nagħmlu eh, f'kollox sessjoni waħda, però ovvjament in-nies ma jridux imorru b'għad ibidlu l-opinjoni tagħhom. Tajb wis, aħna niddiskutu dan il-punt għal nofsija diġà. Però dak li suppost kollna qegħdin nagħmlu skont l-aġenda tagħna u li nħarsu lejla mendi. U jiena fil-fatt laqqas smajċin dwar dan, U bħala MP u bħala meċċej ta' dan il-komitat ikolli ngħid li jina vera ġbajt b'dawn il-laqat tal-komitat fejn ma nkun naf xejn x'inhu jiġri dwar xi qed niddiskutu. Eh, suġġetti importanti wara kollox għax wara kollox għada jiena ħajsaqsuni l-ġurnalisti, ċittadini, xid diskutejna, xi deċidejna, u bħalissa kif huma l-affarijiet meta jina ser noħroġ minn din il-laqgħa jina qasam kun nista' ngħidilhom. Las inkun fej ngħidilhom qegħdin bħalissa. Mela, x'nistgħu nissuġġerixxu? Forsi dak li nistgħu nissuġġerixxu li meta nqisu nżommu f'moħħna l-elementi l-ġodda li seħew mill-2011 li lawn mingħajr ma nqogħdu nikkomplikaw il-ħajja ta' rapporter tagħna mod partikolari dak li nistgħu nagħmlu li fil-qosor nestendu u nagħmlu data ġdida ta' allamendi, data ġdida ta' skadenza biex nkun nistgħu nitemmu negozjati. Jiġifieri, 233 amenda li diġà ċevejna, dawn għadhom ġu mhux ħajaffetwaw il-deċiżjoni tagħna u jekk hemm xi ħadd li jrid iżid xi amenda oħra bl-Ingliż jew bil-Franċiż jridu jagħmlu hekk sal 25 ta' settembru sa' nofsinhar sabiex bekk inżommu mad-data tal-iskadenza għall aktar passi l-bot fil-proċedura. Tistgħu taqblu ma' dan il-punt ma' din il-proċedura xina naħseb li b'dan il-mod aħna nkunu nistaw namlu ammont ta' xogħol nieħdu konsiderazzjoni wkoll il-waqfiet li kellna għaliex ovvjament aħna rridu naħsbu fid-direttiva preżenti. Jekk ir-rapporter taħseb li ser ikun tkun tista' tfassal kompromess sa' 8 9 Ottubru din tittinformani, Elizabeth? Dak il-każ aħna nkunu nistgħu niddiskutu it-test ta' kompromess sakemm ta' bilħaq dan ikun vera skambju ta' opinjonijiet fuq l-amendi. Mbagħad aħna jkollna din it-tieni skambju ta' opinjonijiet fil-laqa straordinarja fi Strasburgu fit-19 ta' Novembru. Mbagħad aħna nkunu nistgħu nivvotaw fit-28-29 ta' Novembru. Taqblu? Sir President, mela, fuq is-sustanza l-ewwel qabel kollox, jiena ftit klim nista' nispjega lil kulħadd preżenti hawnhekk dwar il-kontenut tal-amendi. Mela bażikament il-problem li tqajmu mill-gruppi politiċi differenti li għandhom kemm xejn opinjonijiet differenti huma mħasba dwar l-istess affarijiet wara kollox. L-ewwel net għandna l-kwistjoni tal-waivers. Kemm il-waiver ħatkun permessa għal din it-tip ta' leġiżlazzjoni. Waivers mediċi u anki waivers fis-settur ta' tifiża, waivers derogi. It-tieni net li ma amendi eh, li, li fil-fat tres u amendi minħabba ċertu punti huma il-limiti massimi. Valur ta' limitu massimu. Iġifri l-intensità tal- eh, zoni manjetiċi li jistaw ikun aċċessa li jom. bat ikun hemm ukoll il-sigurtà tas-saħħa tal-ħaddiema. Jiġifieri dawn ma kollha punti osra u nista' nfakkrek, Sinja President, li l-ebda informazzjoni ma kienet edha ta' ġiddi provduta fuq din il-kwistjoni, pero jena nista nidħol u najdlek bħafna dettal seħ u hemm ħafna kommenti minnaħa tal-gruppi politiċi fuq dawn it-tlet problemi li semmejtlek, allura dawn huma l-problemi ewlej ewliena. U aħna l-kol nixtiequ li daw in-negozjati jkunu ta' suċċess. Allura fuq is sustanzi issa. Mela biex nadell l-amendi, l-iskeda li inti kontet tissuġġerixxi hija waħda li jiena nista' naqbel magħha. U jekk hemm l-istess xewqa biex ġifri namlu progress fost il-shadow rapporters, aħna b'dak il-każ ser inkunu nistaw naslu għal kompromessa ottubru u għalek nistaw nivvotaw f'Novembru. Jina tajjeb għalija dan il-pjan. u dan huwa konformi mal-skeda li nasemmejt aktar kmieni. Mela, tajjeb wisq? Mela, taħdem ċirkustanzi f'dak il-kas nerġaw in-wessaw id-data ta' skadenza sal-25 ta' settembru, pero l-amendi rridu jidħlu bl-Inglis u jraslu sa' nofsinar. Signora President, bħala rapporter, jiena nitlob li eh, l-amendi jistaw jitres u kem bl-Inglis u kem bil-Franċis. Inizjalment din kienet l-ideja tijaj, pero jiena naħseb li emmek ikolna prinċipju ta' inegwaljanza bejn il-membri tal-kumitat li mhix se taħdem. Jiena nitlob li bħala rapporter jiena nitlob li jkun hemm dritt biex wieħed ikun jistaħdem bażi kif għatlek jiena. Grazzi. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que les membres acceptent de travailler sans traduction. Tajb, wis mela inti tittaqbel li taħdem mingħajr traduzzjoni. Din hija l-ewwel darba li aħna ġejna affaċċjati b'din it-tip ta' xenarju u jien ikolli ngħid li aħna kieku kien din il-ħaġa terġa' ssir dan id-dibattitu ma jerġax isir f'kumitat, ma nafx kif wasalna saw. Shadow rapporteurs jekk jġobkom tom taħdmu bil franċiż u Ingliż, pero terġawx tajdu li wara ma tistawx taħdmu x'ma tkomx traduzzjonijiet. Tajb wis mela Franċiż u Ingliż, 25 ta' settembru sa' senar. Għana ser nkunu tinħarsu li l-kompromessi fit-8 u 9 ta' ottubru jekk ikun neċessarju, aħna ser ikollna tieni skambju ta' opinjonijiet fit-19 ta' novembru. Jekk aħna ma jkunx bżonn tini laqa, għal skambju ta' opinjonijiet aħna nivvutaw fit-19 ta' novembru, ġifri fit-19 ta' novembru tieni skambju ta' opinjonijiet jew inkella l-voti jekk ħatkun it-tieni skambju f'dak il-każ il-vot isir mbagħad fit-28, anzi skużawni, 29 ta' Novembru fil-qatana. Mela aħna konkludejna dan il-punt fuq l-aġenda tagħna u issa nixtieq ngħaddi mal-ewwel lil kelma Lucia Ronzulli biex inħarsu lej l-amenda l-amendi 182 rigward ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali ta' regolament dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz ta' sistema ta' informazzjoni tas suq intern. Signora President, jekk joġbok. Signora Portier. ta' tassew. Eżis kollegi, mela sistema ta' rikonoxximent tal kwalifiki professjonali jeħtieġu reviżjoni sabiex bekk inidu mill-ġdid is-suq intern u ta' bilħaq din il-proposta għandalan u kol li toffri opportunitajiet professjonali ġodda u anki tissodisfa dawk li huma l ta' stati membri differenti li jridu jaffaċċjaw il-saħħa tax xogħol bil-kwalifiki professjonali nix ringrazzja daw kollha li parteċipaw u resqu emendi u jiena kollaborajt magħhom. Mod tajb ħafna waslu mija 88 amenda u dawn ixixu l-attenzjoni mod partikolari fuq dawn is-suġġetti se nsemmi. Għanna sej sit punti l-informazzjoni dwar il-fermieri, l-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni għad-direttiva għal-notara, il kwalifika, kwalifika professjonali, aċċess lingwistiku u anki l-arfien biex ikun hemm tip ta' taħriġ. Ta Rigward l-infermiera, rridu nfakru li leġislazzjoni komunitarja li bħalissa da fissaħt is tip ta' taħriġ minima ta' 10 snin sabiex bekk ikollem aċċess għal professjoni u ġifri fid-dinja tax-xogħol, però tajb li nfakru wkoll li 24 stat membri ġifri kważi stat, membri kollha barra l-Olanda il-Lussemburgu u il-Germania din dan it-taħriġ huwa ta' 12 sena ġifri l kummissjoni Ewropea tixtieq li tolli dan l-standard u tolli minn 10 sena għal 12 sena. Kif diġa qed jiġri? Għalhekk irridu nżommu f'moħħna l-iżvilupp ta' din il-professjoni u anki il-taħriġ differenti li jeżisti fl-istati membri. Hawnhekk għandna taħriġ minimu sabiex bekk wieħed ikun jista' jħareġ mod aħjar il-membri li jieħdu ħsieb is-saħħa tal-pubbliku, il- u anki l-arfin li jeżisti f'dan il-qasam, mhux biss xjentifiċi, ta' speċjalizzazzjonijiet li huma mitluba mis-suq tax-xogħol. Din hija proposta li qed tindirizza mhux biss il-livell ta' eh, ta' dawk li qegħdin jitħarġu imma anki toffri livell aktar oli ta' taħriġ u edukazzjoni anki lil pazjenti. Jiena fl-istess mod kif diġà irrepetejt taħdimt f'ħafna qasam ħdimt fl-isptarijiet u nappoġġa din il-proposta ġifiri li minn 10 snin nitilaw għal taħriġ ta' 12 sena għal dak li huma infermiera. Fuq l-amendament 131 naqbel ma' Sinjura Harkin għaliex nappoġġa l-amenda tagħha u tappoġġjani bil-amenda tagħha 132 li stati membri għandhom ikollhom sistema ta' taħriġ kontinwu ċertu stati diġa għandhom din, sabiex sikura kif għattilkom qabel kompetenzi ġodda li jistaw jinqalaw f'dan il-qasam. Hemm ukoll mendi mill-34 għal 36 u mill-133 għal 136 li qed jipproponu livell minimu ta' 10 snin ta' taħriġ, ġifiri li hawnhekk tibqa' l-status quo. Leġiżlazzjoni ma tinbidilx il-leġiżlazzjoni attwali. U dawn ikunu qed jippanalizzaw il-ċertu stati membri oħra però f'dak il-każ li għandhom taħriġ għal din il-professjoni tal-infermier ġifiri ta' 12 sena. Għal dak li għandu xesam l-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni għad-direttiva għannu tara, Għonek rridu nfakru li wara deċizjoni tiħdet mill-Orti tal-Ġustizja tal tal-tal-24 ta' Mejju tal-2024 l-2011, il-Kummissjoni tipproponi li d-direttiva fuq l-arfin tal-kwalifika professjonali tiġi estiża u kol annutara. Barra minnek, u ma jkunux jistaw jam l-attività li jieħtieġu il-sigil tal-istat membru volut. Għalek din il-proposta tajp li najduwa ġiet kontestata mill-Konsilli Nazzjonali Forensiċi u barra minnek l-istati membri talbu li din il-kwistjoni tiġi indirizzata f'sedi f'post ieħor fatt delegat ieħor u tiġi kkanċellata. Tielet punt li għandu x'jaqsam professional card Ewropea u meta wara evalwazzjoni ta' impatt meta dan l-istudju jintem, tajb li nevalwaw x'inhuma l vantaġġi li jkun hemm professional card. Ewropea għal professjonisti u jekk ta' bilħaq għandhom xi tnaqsu l-ispejjeż hekk kif ġi proporzjonata tal-Kummissjoni u għalhekk wara li evalwajna dan l-studju tampat rridu naraw li din il-proposta d tal kummissjoni Ewropea Eh, tistax forsi din il-proposta ma tissir xaġa ħaġa obbligatorja, ġifieri il-card, il-professional card issir obbligatorja. Il-proposta tiegħi fuq l-evalwazzjoni ta' ġiet approvata wkoll mill-kollega Turunen u il-kollega Angelilli u Sikurja. Barra minnek aħna t-niprofoni u lan li nħaffu, nisimplifikaw din il-proċedura ġifiri fi żmien erba ġimgħat għal dak li għandu x'jaqsamma l-arfin ta' din il- kart professjonali u jkun hemm sistema trasparenti nissuġġerixxi għalhekk li neliminaw il-proposta tal eh, eh, li jkun hemm kunsens bis-silenzju. 62, 63 u 66 u kol sejn l istess direzzjoni. Il-punt li jmiss għandu xieqsam mal verifika tal-rikonoxximent ta' kwalifiki lingwistiċi Jina mbagħad nista' ngħidilkom li l-amendi huma 39, 40, 58, 62, 106 u 107. Il-proposta li professjonista jkun jista' jaqdi l-professjoni tiegħu fi stat membru l-attività tkun eh, possibbli minħabba li persuna tkun taf il-lingwa il, -lingwa, il tal-bit tal-kwalifiki lingwistiċi ridu jgarantixxu u jaċċettaw il-prinċipji ta' trasparenza u parzjalità. Dawn il-kwalifiki ma jistawx jagħtu esklużjoni f'dak li professjoni u għalhekk għandhom ikunu raġonevoli. Personalment jina hawnhekk għandi xi dubji rigward l-amenda 106 tal-kollega Sinjura Bennaj Mas, skużawni jekk mhux qed nippronunċja tajjeb il-kunjom tagħkom li qiegħda tipproponi għarfien neċessar, għarfin bizzeje l-istat membret jilqaħħa fil-pajis, għalix din toħloq diskriminazzjoni, x'livell jista' jkun meqjus bħala livell adegwat. U hawnhekk jien għandi daqsxej dubi. Umbat għandna punt fuq aċċess parzjali amenda 84, 88 u wieħed design, dan fil fatt jiggarantixxi maġġoranza ta' eh, maġġoranza ta' arfin lingwis sikurezza, ċertezza legali u biex wieħed ikun jista' jħares miżura ta' kumpens dak li hu taħriġ sabiex bekk wieħed ikun jista' jeżerċita l-professjoni tiegħu f'stat membru ieħor mingħajr ma jkun mitlub il-professjonista ġifri biex jagħmel kors sħiħ ta' taħriġ jew programm sħiħ ta' istruzzjonijiet ta' taħriġ biex ikun jista' jaħdem f'dak l-istat membru. L-istati membri jistgħu jaff jirrifjutaw l-aċċess parzjali u l-amendi li ġew proposti minna tal-kollegi apparti biex jwessaw li definizzjoni ta' interess ġenerali u dan bidriet, għaliex wara kollox din il-definizzjoni mhix estiża biżejjed, l-aċċess parzjali u ma jkunx awtorizzat u jiena hawnhekk favorevoli wkoll fil-każ tal-professjonijiet li għandhom x'jasmu mas-saħħa huma marbuta wkoll mas-saħħa pubblika. Għaliex jiena nemmen li wara kollox dan għandu jkollu għandu jkun distint, kun distinzjoni. Allura fuq dan il-punt ser jit jiġi diskuss ħafna iktar fil-Kumitat tal-Envi milli fil-Kumitat tagħna. U batanna l-punt fuq il- l-apprendistat u biex wieħed ikun jista' jagħti aċċess għal professjoni regolamentata wieħed jrid jaraf l-apprendist iż-żmien li wieħed jagħmel bħala apprendist fi stat membru wieħed u jiġi magħruf ukoll minn awtorità kompetenti. Biħlas. dan meta wieħed imkun jaħdem bħala apprendist biħlas, irid jiġi wkoll magħruf u jrid ikun hemm ukoll ċertifikat marbut miegħu. Dan importanti għaliex id-direttivi tal-suq intern fejn qed issir referenza għal apprendistat dan ikun validu biss jekk jiġi jekk ikun imħallas. U mbagħad l-apprendistat obbligatorju għall-aċċess tal-professjoni iqis ukoll li dawn ikunu imħalsa b'modalitajiet differenti ġifri li varjaw minn stat membru għal ieħor. Għandi dubju anki f'dan il-qasam, f'dak li xaqsam għal amendi li tresqu tal-onorevoli Turunen u anki Irxk, l-onorevoli Irxk u l-onorevoli Arkinet jitolbu l-eliminazzjoni li kunem apprendistat bil-ħlas pero kiku issa dan ħajkun kiku l-apprendistat isir diffiċli ħafna biex wieħed joħroġ l-ċertifikat jekk dan isseħ. L-amendi ta' kompromess huma importanti u għalhekk f'9 Ottubru ħna ser ikollna il-votazzjoni. Merci beaucoup, Monsieur Christensen, puis euh, Thomas Handel. Ole. Tak for det, øh, fru formand, og tak til ordførerne for Grazzi tassew, nix ringrazzja rapporter għax-xogħol kollu li għamlet. Jiena naħseb li hawnhekk hemm possibilità li aħna nistgħu naslu għal qbil fuq bosta mill-punti li insibu fir-rapport u anki fl-amendi. Dan huwa ferm importanti sabiex nassikuraw li il- moviment ħieles tal-ħaddiema jintlaħaq mod sodisfaċenti u importanti ħafna li jkun hemm bilanċ raġonevoli bejn il-moviment tax xogħol u min-naħa l-oħra l-istati membri u l-interess ġustifikat tal-istati membri mod responsabbli wkoll kif huma jistgħu jippermettu l-professjonisti li jitfu f'pajjiżhom. Aħna wkoll xħitna l-attenzjoni fuq l-element oli ta' preċiżjoni fil-lingwaġġ tal-Kummissjoni. Konsiderazzjonijiet ġenerali, dawn huwa l-lingwaġġ li aħna nużaw fil-whereas 40 u aħna unżom muħ dan il-lingwaġġ. Imbagħad it-tieni hemm ħafna emendi fejn ukoll qegħdin jinvalvu iż-żewġ partijiet tal-industrija. Jiġifieri min-naħa għanna l-ħolqin tal-passaport professjonist, profess tal-professjonisti u anki ċertifikati jridu naraw li jkun hemm ukoll sigurtà fis-settur tal-kostruzzjoni u anki e, ftit inqas differenzi f'dak li huma l-kondizzjonijiet tax-xogħol u ħlas salarji f'dak li għandu xi jaqsam ma' dak li għandu xi jaqsam direttiva tal-posted workers. Irridu niftakru wkoll dwar il-passaport tal-professjonisti din l-informazzjoni tista' tiġi eh, miżmuma wkoll f'din id-direttiva tal-posted workers. Tajb ukoll li dan il-lingwaġġ ikun tali li il monitoraċ jew il-kontroll jisir matur il-arfin u mhux meta jkun hemm eh, kif qalet il-Kummissjoni wara li toħroġ din id-direttiva Dan għandu jottu kol mux bis għal xolli li għandhom xieqsmu ma' s-saxħa. Kif għattilkom pero jina sepp li nistaw naqblu fuq eh, ħafna minn dawn il-klawżoli u punti, grazzi. Eh, Thomas Handel, prima Marie Narkin. Thomas Handel. Fina fosis. Onorevole Handel, Imbat l-Onorevoli Harkin. Angesichts der Zeit auf drei Punkte beschränken, der erste und wichtigste scheint mir die Frage. Kollegi, Għandi tlet punti biss għaliex ma tantx għandi ħin disponibbli. L-ewwel net iktar ħaġa importanti, il-kwistjoni tal-permessi biex wieħed jipprattika professjoni. Diskriminiert werden wenn es bei 12 äh, Fejn xi stati membri partikolari għandhom 12 sena? Jekk dawk l-istati membri nagħmlu diskriminazzjoni kontrihom jekk inżommu dawn l-10 snin, ma mela allura nkunu qegħdin naqilbu l-affarijiet il-loġika ta' taħt fuq. Jiena nixtieq ngħid illi jekk jeżistu pajjiżi li għandhom 10 snin u intom tridu tibdlu dawn l-10 snin dan ifisser illi l-aħjar nies ikunu jistgħu jidħlu fil-professjoni medika Fil-Ġermanja l-professjonijiet mediċi u ta' kura tas saħħa ma jkunux aċċessibbli għal madwar nofs il-popolazzjoni. Demografikament dan jista' jfisser illi l-istati membri ikollhom jarblu stati membri oħra biex minnhom iġibu l-forza tax-xogħol tagħhom. Il-fatti huma li bħalissa wieħed jista' jitlaq mill-iskola wara 10 snin imbagħad jagħmel apprendistat fil-Ġermanja fis-settur tal-kura tas-saħħa. Dak li tirreferi għalih id-direttiva huwa l-età ta' tluq mill-iskola standard irridu naħdmu ma' rapporter biex inqisu din is-sitwazzjoni wkoll. Imbagħad il-kwistjoni tal-abilità lingwistika. Ovvjament din m'għandix tkun diskriminatorja, iżda jiena nixtieq nibdel il-punt ta' focus tagħna hawnhekk fir-rabta bejn il-pazjent u il-professjonisti tal-kura tas-saħħa ta' bilħaq hemmhekk neħtieġu ċertu livell ta' arfin lingwistiku li jkun l-istess għaliex dan huwa fl-interess tal-protezzjoni tal-konsumatur. Jiena naħseb li s-sigurtà tal-pazjent u l-protezzjoni tal-konsumatur huma marbuta ħafna mal-kwistjoni lingwistika. Imbagħad il-kwistjoni ta' l-ispejjeż marbuta mal-arfin tal-kwalifiki professjonali minn barra dan m'għandux din m'għandix tkun miżura protezzjonista hawnhekk. Jiena favur illi ikonna xi tip ta' sistema illi tagħmel sens u li titwaqqaf tiġi stabilita biex ma teskludix lil persuni illi forsi jaqtaw qalbu minħabba l-ispejjeż li huma marbuta mal-arfin tal-kwalifiki professjonali fi stat membru ieħor, l-Onorevoli Harkin u mbagħad l-Onorevoli Becker. <laughs> Pardon. Thank you, I'll be. Grazzi, jena ser fil-qosor. Ftit kummenti l ewwel net jena sodisfatta ħafna nishtiq nirringrazzja l-rapporter għal-ħidma tagħha. Qed nara illi naqblu dwar l-aċċess parzjali għal dawk illi qegħdin eh, fornu servizzi ta' kura tas saħħa u dak kollu li huwa marbut ma' saħħa pubblika. Fi tal-professjonisti tas saħħa jiena nixtieq nitkellem dwar id-dokument tal-Kummissjoni fejn dan jitkellem biss dwar kwistjonijiet azzjoni disċiplinarja. Jekk xi ħadd jitneħħa b'mod temporanju mid-dritt tal-prattika jkun hemm xi restrizzjonijiet fuq id-dritt tal-prattika fl-istati membri kollha jew inkella fl-istat membru ospitanti dan għandna nikkonsidrawh ukoll dan il-fatt li huma kellhom id-dritt tal-prattika illi ġi imneħħi naqbel ma l-onorvoli Handel meta nitrattaw din id-direttiva irridu niżguraw dejjem livelli għoljin ta' protezzjoni tal-konsumatur u koll tal-sigurta tal-pazjent. Din hija kruċjali fir-rigward tal- żmien tal-valida tal-Karta Professjonali Ewropea naħseb li ma tantx għandna ħin disponibbli ovvjament ma rridux dew minn għaliex din dan ikun ta' diskriminazzjoni għal dawk li jixtuq iċaqalqu minn pajjiż għalli ieħor naħseb situazzjoni fejn hemm bżonn ta' aktar informazzjoni mela allura il-perjodu ta' xar huwa limitat wisq u rridu nippruvaw nagħmlu xi ħaġa biex l-affarijiet ikunu ikunu hawnhekk ikunu flessibli U fi rigward tal-kustjoni tal-lingwi, hawnhekk naqbel ma l-Onorevoli Handel m'għandniex noħolqu diskriminazzjoni imma fis-settur tal-kura tas-saħħa ta' saħħa pubblika irridu niżguraw illi l-kompetenzi ikunu dawk illi ma jipperikolawx il-saħħa tal-pazjent u qed nara li rapporteri li qed taqbel miegħi. Dawk kienu l-kontributi tiegħi. Grazzi. L-Onorevoli Becker. Grazzi tassew, Signora President. Jena, kelli ħafna taħtidiet ma' esperti tal-edukazzjoni, esperti ta' taħriġ minn pajjiżi differenti. U bekk jiena nista forsi norbot mal-punt tas-sur Thomas Handel l-arfin lingwistiku huwa importantissimu hawnhekk fost il-professjonisti tal-kura tas-saħħa. Jekk nagħtu titwila lill pajjiżi li għandhom għaxar snin ta' edukazzjoni, uħut minnhom għandhom professjonisti mediċi l-aktar kwalifikati fl-Ewropa. Ovvjament hawnhekk il-Ġermanja tinsab fl-aħjar pożizzjoni u għalhekk il-minimu ta' 12 il-sena naħseb illi mhuwiex daqshekk tajjeb. Rapporter, il-President, il-Kummissjoni. Grazzi, President. Jiena nixtieq nagħmel ftit kummenti għaliex dan huwa dibattitu tagħkom, hija deċiżjoni tagħkom fl-aħħar mill-aħħar. Aħna nilqgħu rapport ta' Sinjura Ronzulli u l-ħidma intensiva li qed issir għaliex ejjew ma ninsewx il-mobilità fl-Ewropa hija waħda mill-inqas meta mqabbla ma' reġuni oħra fid-dinja. Nixtieq nibda dwar is-suġġett tal-abiltajiet lingwistiċi u qed nifoka dwar l-emendi wieħed 54 u wieħed L-idea li nagħmlu rabta bejn il-kontroll tal-arfin lingwistiku mal-kontroll tad-diplomas. Dawn dejjem kienu suġġetti separati kif hija l-prattika attwali fl-istati membri. Issa il-kumitat irid jibdel din il-ħaġa Odu attenti li jekk ikun hemm ir-rikonoxximent tal-diploma ta' tabib din tista' tiġi sfidata għaliex l-istati membri jgħidu jrid ikun hemm bżonn ta' arfin lingwistiku fuq l-istess livell tal-mediċina. Il-Kummissjoni dejjem qalet hekk jogħġobkom żommu l-arfin lingwistiku mal-verifiki tad-diploma separati. Aħna konxi illi ċittadini jeħtieġu soluzzjonijiet sodisfaċenti biex ikunu żgurati illi it-tabib li qed il-pazjent ikun qed jitkellem il-lingwa tal-pazjent. Imma kif nistgħu nsibu bilanċ hawnhekk aħna nilqgħu l-appoġġ għal Karta Professjonali Ewropea, il-Kummissarju Barnier u kol zamma talba minnaħat tal-Parlament Ewropew nittamur l-iksbu l-appoċ għal-ġejjini għalix ovvjament l amministrazzjoniet nazjonali jiraw l-affarijiet minn perspettiva differenti għalix ma jaħdmu mod differenti l-istudji ta' impatt huma importanti għalina wara li aħna nibdew nħadmu din is-sistema punt ieħor Intom tixtiequ tippromovu il-mobilità għaż-żaża, għandkom din l-idea tal-apprendistati. Rajna illi hemm ċertu emendi illi jitkellmu dwar l-apprendistati biħlas u dawn u dan għandu jitneħħa aħna nilqaw dan il-messaġġ pożittiv li intom tixtiequ tagħmlu xi ħaġa f'dan ir-rigward imma jiena naħseb illi Aħna irdu naħdmu fiħdan is-suq intern u dan ikopri attivitajiet biħlas. Fiħdan diġi empl il-Komissjoni qed taħdem dwar strument xira kemm nistgħu nagħmlu x'nistgħu nagħmlu. Il-Istati membri ser jgħidulkom illi qed tagħmlu aktar milli suppost minħabba suq intern. L-aħħar punt. Hemm dibattitu imqanqal dwar in-nutara nix neskludu għom iva jew l rdu naraw il-koleġislaturi xħaj xtej jgħidu hawnhekk. Naraw illi kien hemm ħafna tilwim, hemm bżonn ta' premessa biex neskludu l notara għaliex għandna il-sentenzi tal-qorti huma ma nistgħux imorru kontrihom dawn. Aħna għanna nżommu dan id-dibattitu miftuħ forsi mhux f'dan l-istrument imma f'istrument tal-ġejjieni fl-aħħar mhux l-inqas l-infermiera 10 snin jew 12 sena. Qed nara li hemm l-argumenti kollha li jinsabu hemmhekk mhux ser intenni l-affarijiet issa naraw kif ser jiżvolġi id-dibattitu jekk hux ser ikunu 12 sena jew 10 snin jien nixtieq nisħaq illi id-direttiva għandha numru fiss ta' snin tal-iskola u kull kompromess qed inneħħi, kull kompromess li qed inneħħi dawn is-snin tal-iskola, naħseb illi qed jagħmel pass lura mhux il-qudiem, neħtieġu soluzzjoni hawnhekk għaliex madwar nies illi ser e, immigraw u ser ikollhom ċertu ċertu età. Jiena ninsab ħerqan biex naħdem magħkom u naraw kif nistgħu nimxu l-qudiem, grazzi. Qabel ma ngħaddi il-kelma l-rapporter jiena se nitkellem bħala president tal-kumitat biex nagħmel tliet kummenti dwar il-lingwi. Jiena xi ftit imħawda b'dak li għadha kemm tgħid il-kummissjoni il-lingwi u l-kwalifiki huma differenti fit-teorija ma niftakar meta kien l-kwistjoni tal-privattivi din weħlet fil-Kunsilla li xi membri qalu illi kulħadd suppost illi jkun jista' jaqra il-privattivi fil-lingwa tiegħu jew tagħha. jiena anka jekk nifhem l-Ingliż nirrifjuta illi niġi kurata minn professjonist tas saħħa illi jinsisti illi na nitkellem bl-Ingliż jew inkella jkolli noqgħod impenġi biex nesprimi ruħi. Il-lingwi huma parti mill-mudell soċjali Ewropew. U jiena naħseb illi f'dan il-kumitat irridu ngħidu biċ-ċar illi aħna kontra l-ostakli mhux tariffarji aħna kontra l-abbuż imma jidhirli li l-pazjent għandu jiġi kurat minn xi ħadd illi jitkellem il-lingwa tiegħu jew tagħha. Dwar il- żmien ta' edukazzjoni 10 snin jew 12 sena dan jinsab fil-qalba tad diskussjoni tagħna. U dwar il-punt liħor li semma. Dan id-dokument m'għandux jiġi użat biex jikkomprometti dak il-bilanċ illi aħna ksibna permezz tad direttiva tas servizzi Kenna ħafna negozjati u kenna ħafna diskussjonijiet dwar il-kamp ta' applikazzjoni tal-direttiva tas servizzi. Kien hemm ħafna diskussjoni bejn il-Kunsill u l parlament dwar din il-kwistjoni jina naħseb illi ingwaċ eżistenti, imma kwistjoni li nistaw iva niddiskutuha mar rapporter. Għal daqstant, l-onorevoli Ron Zulli. Kjoġbuk. No, in realtà non volevo sintetizzare. Fil-verità ma xtaqx nala id-dibattitu għalix jina qbilt mal-kollegi kollha li fl-aħħar intervent. Jina naqbel ma dak li għadek kem tgħid, President, jina naqbel perfettament mal-problema lingwistika b'mod partikolari għal professjonisti tal-kura tas-saħħa għalhekk dan ir-rekwiżit minimu kif tkellem dwaru inti, jina naqbel miegħu perfettament, imma e, jekk il-lingwa importanti bħala rekwiżit minimu, mela allura anke l-edukazzjoni anka il taħriġ għandu ikun importanti u għalek il-Kummissjoni stabilit numru preċiż ta' taħriġ u mhux rekwiżit minimu ta' 10 snin għaliex l-affarijiet huma differenti hawnhekk għaliex inti għamil dan l-eżempju jina kontenta bih, imma jekk inti ma triċ illi jikurrak xaħat li ma jitkellimx franċis, jew inkella li jitkellem lingwa oħra illi inti f'mument ibes fejn tkun f'pożizzjoni diffiċli inti għandek id-dritt li tiġi ikkurata minn tabib minn professjonist tal-kura tas-saħħa illi studja daqs professjonista li ġej mill-pajjiż tiegħek għaliex pazjent Taljan, Franċis jew Ġermanis għandu jiġi kurat minn persuna illi ma kellix l-istess żmien ta' taħriġ. Min jistabilixxi illi hija l-istess? Issa fl-aħħar għandna l-possibilità li konna dan ir-rekwiżit illi rranġa l-affarijiet jiena. Ma, ma nixtiex nagħmel xi provokazzjoni hawnhekk jew biex nagħmellek xi dispett. Imma il-Ġermanja ila tiftaħar li hija fil-quċċata hawnhekk f'kollox. U inti qabel qed illi din iż-żieda ta' sentej fit-taħriġ ser twassal għan ta' servizz pala taljana qed ngħidlek illi jekk innexxilha l-Italja tagħmel 12 sena ta' taħriġ naħseb u nemmen illi anke l-Ġermanja ser jirnexxilha issib tar fl-affarijiet hawnhekk après ce benchmark entre formations, euh, je vous propose. Iva, grazi. Wara dan il-punt ta' riferiment ta' taħriġ jiena nissuġġerixxi biex insegwu il-kalendarju suġġerit mir-rapporter ser nittrattaw l-emendi ta' kompromess fit-8 ta' Ottubru. Aħna ser nivutaw fid-9 ta' Ottubru Il-Kumitat imko ser ikun qed jivvota fit-28 ta' Novembru. Sur Handel, xtaqt kompli bid-dibattitu? Jiena nħobb dibattitu dwar is-sustanza. Mela, ejden iktar, ejden dwar dawn is-sentejn iktar jew sentejn inqas ta' edukazzjoni u ovvjament it-tabib li suppost rridu eh, jitkellmu il-Ġermaniż. Grazzi, kumment qasir qasir. Kull persuna professjonista fil-kura tas saħħa fil-Ġermanja għanda għandu jkollha 13 il-sena ta' edukazzjoni u taħriġ, 10 snin ta' edukazzjoni bażika u 3 snin ta' taħriġ vokazzjonali. Jiena żgur li aħna nistgħu nilħu ftehim jekk noħorġu bl-aħjar lingwaġġ Grazzi dejt il-President, fidejkom għandkom żmien sa 8 Ottubru biex tiddeċidu u bejnietkom tista' ssibu lingwa franka biex intom toħorġu bl-aħjar kompromess, toħorġu b'kompromess sabiħa lina. Jiena żgur il se tużaw Franċis u xek. Punt numru 12 fuq l-aġenda. Naddi l-kelma lis-Sinjura Lopez Fontanier biex tgħidilna aktar dwar eh, il-160 emenda għal abbozz ta' opinjoni tagħha għal kumitat assaj dwar il-kwistjoni kollha tal-Fond eh, Marittimu Ewropew. Eh. Grazie Grazzi ħafna, Signora President. Ħanprova uh, nkun konċiża. L-ewwel net nixtieq ngħid kemm jiena kuntenta dwar l-interess li raw il-gruppi politiċi kollha fit-tressiq tal-emendi. U naħseb li dawn l-emendi kważi kollha jistgħu jintlaqgħu u jistgħu jtejbu ta' bilħaq it-test. Ħafna mill-emendi jirreferu għal saħħa, sigurtà, taħriġ, il sajf fuq skala żgħira, li huwa wieħed mill-modi kif nistgħu nkatru l-impjiegi u nippermettu diversifikazzjoni. Matul il-ġimgħa din il-ġimgħa nistgħu nibdew nxamru kmien biex naħdmu fuq dawn l-emendi u naħseb li fit-8 u 9 ta' Ottubru nkunu nistgħu naslu għal kompromessi u noħorġu bit-testi. Jiena nittama li ikun hemm approvazzjoni unanima fuq dawn Fuq l-emendi li tresfu, għalmet naqbel ma' kważi kollha u ħanisħaq li hemm emendi, speċjalment dawk li huma ta' li jisqu fuq l-importanza tal-impigi u titjib tiegħu, l-ispezzjonijiet, l-supervizjoni, appoġġ finanzjarju biex jinbeda eh, settur li waslu lajnuna anki għazzaza biex bekk ikunu jistgħu jibdew karriera fil-qasam tas-sajt Barra minn hekk hemm ukoll l-importanza tal-imsieħba soċjali biex bekk ntejbu l-impjegabilità tan-nies fis-settur. Irridu nżommu f'moħħna wkoll l-ħtiġijiet ta' gruppi vulnerabbli. Madana kollu jina ċerta nistgħu naslu għal kompromessi kollha fuq l-emendi li tresqu fuq dawn l-oqsma kollha. Madana kollu hemm uħud minn dawn l-emendi li nixtieq nitkellem fid-dettall mal-kollegi dwarhom. Nibda bir-reprezentant tal-Grupp Soċjalista, naħseb li bosta mill-emendi tiegħek jistgħu jkunu soġġett tal-kompromess u jistgħu jiġu adottati ħafna minnhom kif huma. Iżda mbagħad għandi xi dubi dwar l-emenda 116 fuq definizzjoni ta' sajiet Il-Kummissjoni tirreferi fuq dawk li huma attivi fuq il-bastimenti, fuq id-dajjes u anke dawk li jaħdmu fl-akwakultura. L-emenda ta' Sur Kristens jinkludi wkoll is-sidin bħala sajjieda. Forsi din hija ammissibbli iżda nistaqsi jekk hux daqshekk neċessarja. Forsi hija sempliċement repetizzjoni ta' dak li qed tajt il-Kummissjoni iżda min irressaq l-emenda jek uħoss li hija neċessarja musan oġġezzjona. Kif qalet il-Sinjura Hirsch fl-emendi tagħha, naqbel fuq il-prinċipju tal-emendi tagħha, iżda mhux ċerta fuq l-emenda mija u wieħed li tirreferi għall-investimenti fis-sigurezza u l ġene abbord xi dajjes. Però minn hemm il-paragrafu li jena nħoss jagħmel restrizzjoni ta' dak li jattajt il-Kummissjoni. Għalhekk forsi jkun aħjar li nħallu t-test kif inhu t-test tal-Kummissjoni. Jew inkella nsibu mod kif formula aħjar l-emenda. Fil-rigward l-emenda ta' Sinjura Lambert, naħseb li dawn emendi kollha ma fwaqthom fir-rigward l-protezzjoni ambjentali, rridu niftakru li l-protezzjoni ambjentali trid tiġi integrata fil-politiki kollha tal-Unjoni. U għalhekk dawn il-politiki kollha huma importanti. Iżda mbagħad nistaqsi jekk dawn isser ikunu ammissibbli f'din l-opinjoni jekk mhux xieraq li jkollhom lok hawnhekk jew inkella dan hux iktar ambitu tal-kumitat Din xi ħaġa li għandna niddiskutu bejnietna. Jien personalment lesta naċċettom. Fi rigward l-Onorevoli Zuber, hawnhekk għandi iktar dubji fuq ċertu emendi nitresqu, speċjalment 95, 108, 117, 123, 124 u 127. Dawn neħu l-kelma kompetittività mill test tal kummissjoni u minflok hemm la profitt jew inkella dħul professjonali jew inkella jħassru l-idea jew il-kunċett tal ta' kompetizzjoni. Naħseb l-importanti li jkollna dan il-kunċett ta' kompetittività x'dan jimplika li jkun hemm investiment fit-teknoloġija, riċerka, l-iżvilupp u għalhekk nixtieq li eh, kelma kompetittività titħalla fit-test. Fl-emenda 102 mis-Sinjura Zuber minix nifhem għala tixtieq li tħassar il-premessa 37. Il-premessa 37 titkellem dwar il-promozzjoni ta' appoġġ fil- biex tibni kapaċitajiet u anke fl-iskambju ta' waprassi. Naħseb dan huwa importanti u naħseb li l-kumitat tagħna għandu jappoġġah. Fl-emenda 103 ma naqbilx ma nistax nifhem għala din l-emenda titkellem propju fuq il-kunċett għall-għajnuna diversifikazzjoni u titneħħija għal kollox. ħafna drabi, issa jieda ikollhom limiti għal ċertu perjodi ta' sajt għax ma jkunx hemm biżejjed ħut u għalhekk jekk iżid dawn il-perjodi fejn ma tistax ikun hemm sajt irid ikun hemm il-possibilità li dawn is-sajjieda jaqalgħu l-ħobża ta' kuljum tagħhom x'imkien ieħor. Jista' jkun pereżempju eh, xi ħarġiet rikreattivi jew ta' turiżmu. U naħseb li għandu jkun hemm sussidji biex dan ikun jista' seħħ. Fl-emenda 146 imbagħad li tirreferi għal 44 Naħseb li din hija xi ħaġa li rridu niddiskutu aktar fid-dettall. Rridu naraw jekk irridux din lajnuna trasferibbli jew inkella nħasrux din referenza. Jiena nemmen li għanna naqblu mal eh, pożizzjoni u test tal-Kummissjoni fuq dan il-punt. Daw kienu l-emendi fej kelli dubi iżda l-bqija tal-emendi naħseb li nistgħu nivvotaw favur bl-ebda problema ta' xejn. Grazzi, Signora President. Tajjeb pwis, l-Onorevoli Christensen. Grazzi, President, grazzi ħafna l-rapporter Għaxxol xogħol tagħha kif ukoll il-kummenti fuq l-emendi li ressat. Jiena nħares il-qoddim biex inkomplu l-kooperazzjoni tagħna flimkien. Importanti ħafna li niksbu l-appoġġ ta' sajjieda u għalhekk irridu nisħu fuq dimensjoni soċjali tas-sajt. U naħseb li huwa faċli ngħidu li meta nikkonsidraw il-bastimenti tas-sajt moderni ħafna drabi u kien hemm ħafna tamir u irkaptu sofistikat u dan irid jiġi mantnut biex ikun jista' jaħdem tajjeb. U għalhekk dan irridu nsuħ anke mat-taħriġ ta' sajjida u jkun hemm ukoll kundizzjonijiet raġonevoli meta wieħed qatta ħafna ħin jistat fl-oċeani. Ħafna minn dan diġà ntqal iżda nħares il-qoddim biex inkomplu l-kooperazzjoni fl-imkien. Grazzi ħafna. Avondoni la parola Il-President, qabel ma ngħaddi l-kelma lill kummissjoni għaw xi ħadd ieħor jixtieq jitkellem? Le, jider li mhux il-każ mela ngħaddi l-mikrofonu issa is-Sur Luvier mill-Kummissjoni. Si, Madame la President. Grazzi, Signora President, tal-li għaddejt li il-mikrofonu tajtni din il-possibilità li nħat il-punto di vista tal komissjoni fuq dan. Issa nitkellem l-Ingliż. Market jirreferi għal lingwaċ zejet li hemm f'numru ta' emendi addizzjonali hawnhekk meta nżidu l-klim sogru li fl-lista ma tkunx waħda eżawstivi, ġifiri ikun hemm problemi wara. Dan jimxi kontra ċertu emendi li daħlu attivitajiet addizzjonali li ma kinux inklużi inizjalment. U nixtieq nisħaq li pereżempju fl-emenda 53 is-semmija ta' msieħba li jixtiequ jaħdmu fil ċertu kumpaniji hija xi ħaġa li ma kontniex tħsibna fuqha u valla pena li naħsbu fuqha. Xaġa oħra fir-rigward l-investiment ta' tamir ta' taħriġ individwali, nisħaq fuq l-aspett individwali, dan għaliex joħloq problema ta' xiri ta' tamir li jkun investiment produttiv wara li jintuża bħala tamir għal taħriġ u għalhekk jiftaħ il-bibin beraħ għal tamir ta' modernizzazzjoni għal bċejjex tal-baħar tas-sajt u ħafna drabi tajjeb l-effettività tal-flotta tal-dajjes u jkun hemm eh, kapitalizzazzjoni żejda jekk nista' nsejħu Xa ġoħra hija l-kwistjoni tal kundizzjonijiet li ġew proposti għal kondizzjonalità addizzjonali fl-emenda 76. Li titlob li stati membri kollhom implementazzjoni u evalwazzjoni effettiva fil-dimensjoni soċjali tas-sajt, saħħa u sigurezza tfisser li stat membru jista' ma jkollux fondi ta' EFF għal żmien twil wara li jkun konformi ma' dawn id-dispożizzjonijiet legali. Din hija xi ħaġa li toħloq problemi għal ċert opportunitajiet. Din hija kwistjoni li għandna nindirizzaw. L-aħħar punt imbagħad li nixtieq inqajjem hija kwistjoni tal-trasferiment ta' ta' sieda ta' appartenenza dan huwa mm, dirett tal negozji familjari u negozji żgħar fejn jista' jkun hemm pjan ta' diversifikazzjoni il l t tipproduċi eh, prodotti lussużi ta' lussu u hemm dan huwa negozju familjari, ġifieri jista' jkun hemm trasferiment ta' sida u m'hemm l-ebda limiti, u għalhekk hemm problemi b'dan. Nistgħu naħsbu dwar din il-possibilità li nillimitaw possibilità bħal din li tkompli seħ. Grazzi. Madam la Rapportrice. Il-President. Nadilek il-mikrofonu. Grazzi, President. Kull ma xtaqt. Namel u għanir ringrazzja l-Onorevoli Christensen. Naħseb li nistaw namlu xol tajjeb lajnuna tiegħu u l-emendi l-oħrajn li tresqu. Fir-rigward il-kommenti tal-Kommissjoni, naħseb li huma interessanti ferm u minna ħatana ser niddiskutu dawn il-kommenti bejn xulxin bejn il-rapporters il-shadows u naraw x'naħsbu fuq dan. Importanti li nżommu f'moħħna. Grazzi lil kulħadd. Il-President. Merci beaucoup, Madame la rapportrice. Et donc... Grazzi, Signora Rapporter. Bek. Naddu l-votazzjoni tagħha iktar il-qoddim. L-emendi ser jiġu votati għada fil-fatt Skużawni, skużawni, tajt il-President, intom ser tippreżentawna emendi ta' kompromess nhar 8 9 ta' Ottubru bat nivvotaw fuqhom wara li tagħmlu dan. Tajjeb wis. Ovvjament irridu nqisu wkoll dak kollu li smajna llum. Unżommu f'moħħna wkoll koll l-Kumitat tas-Sajt jivvota fit-28 ta' Novembru. Bek naslu tmim tal-laqgħa tagħna llum wara l-ofsinhar. Nirringrazzjakom il-koll ta' sem li ħattu Ringrazzja l-interpreti, l-interpreti reciprokaw u nittama li narawkom għada fid-disa bil-karta tal-vot